Welcome at our committee session. Razzin, eh, bonġu, propjament <laughs> l-awkum ma' din is-sessjoni tagħna ta' dalodu tal-kumitat. First, unless anybody has any objections to the Għandkom aġġezzjonijiet għall-aġenda? Le, mela nistgħu nattattawa. Aħbar tajba likom illum għax l-20 lingwa kollha tal-profil lingwistiku tal-Kumitat tagħna llum huma disponibbli għalikom. It-tieni punt ħajkun ir-rapportar mit-trilogi ta' 883 imma ir-rapportar mhix qedaw u ħadd tiġi fl-10 u allura ħan ipposponu ftit. L-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa' jekk m'għandkomx ovvjament xi kummenti xi żidu xi oġġezzjonijiet nistgħu ngħidu naħseb id huma adattati. U hawnhekk nibdew bil mobilità tax-xogħol u rikonoxximent fil-professjonijiet regolati huwa studju li ġi prezentat lilkom minn eh, Sinjura Elena Fristerx riċerkatura anzjana kif ukoll Sinjura Zazzar li huwa li hija project leader mill Aġenzija ta' Konsultazzjoni Esperta. Jekk e, iż-żewġ membri huma hawnhekk, fosna nil iż żewġ esperti qegħdin fosna iva. Jekk iġobkom, tidejkom. Um, good morning, my name is Elena Fristers from Milieu. Bonjour, jena Elena Fristers. Eh, jena u koll edawnek ma Elena Adriensens u ħadna prezentaw studio li aħna minna għal-komitat eh, fil- għatismu fil-professjonijiet regolati biex inti konftit sfond eh, kif aħna nikfna fil-mobilta ta' xol u għamu bazat fuq movimenti u il- xogħol hekk kif għandna fit-trattati u wkoll hija għodda fil-strategija ta' sal-2020 biex nżidu l parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u li kun nistgħu nqablu iktar il-provvista u d-domanda. Jiena naħseb illi kulħadd f'din is-sala huma parti mill-9.5 miljun ehm, persuna li tiċċaqlaq madwar l-Unjoni Ewropea xogħol u 50% jgħixu jew fil-Ġermanja jew ir-Renju Unit. Ninaħra xar snin, l-influssi annwali tal-movimenti intra-EU irdoppjaw u kienu ta' xi miljun fl-2017. Il-pajjiżi ewlenin ta' oriġini dan l-aħħar 10 snin kienu Rumanija u l-Polonja, mbagħad l-Italja, l-Portugal u l-Bulgarija. Mbagħad ngħaddi għal ma għal eh, elementi jew l-għannin wara l-mobilta imma waħda minnhom hija l-iktar waħda eh, importanti hija dak tax-xogħol. Allura importanti li n-nies u ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom meta jkunu ċaqal u għastat minn ieħor u li kollhom il-kwalifiki tagħhom jiġu konoxxuti. Istati membri jirregolaw professjonijiet u l-xogħol differenti mod differenti u l livell ta' regolazzjoni professjonali u tipi differenti li huma regolati eh, kemm stretta hija differenti ħafna bejn l-istati membri. Mod ġenerali għandek xi 20% tal- ehm, għawa tax-xogħol eh, tal ħaddiema huma soġġetti għal regolamentazzjoni u illi għandhom xjaqsmu għaddan il- il- il-bżon ta' urijat ta' kwalifika li dejja li nipproteġu s-sikurta u saħħa ta' dawn iċ-ċittadini. Palissa taqbes il-5700 u l-iktar settur regolat huwa s-servizzi tas saħħa u soċjali tan negozju, trasport, dak pubbliku u edukazzjoni. Allura jirregolaw dawn il- dan il-xogħol, dan il-professjonijiet huwa kompetenza tal-Istati membri. Iżda kien hemm ħafna sforzi li qed isiru eh, minħata tal-Unjoni biex niffaċilitaw rikonoxximent ta' kwalifiki wkoll stat membru ieħor. għal qabel eh, dan kien r-regola taħt direttivi settorjali imbagħad fil-2005 direttiva ta' kwalifiki professjonali ġie adottat biex jarmonizza u jsemplifika dan il-proċeduri. Imbagħad fil-2011 kien hemm evalwazzjoni ta' din id-direttiva illi rajna li kien għatem xkiel għal rikonoxximent minħabba li ma kienx hemm biżejjed aċċess għall-informazzjoni u minħabba li l-proċedura hija pjuttost komplessa. U allura d-direttiva ġiet riveduta u d-direttiva riveduta ġiet adottata fl-2013 b'istati membri kellhom l-obbligu illi jitrasponuha sa jannar 2016. studju tagħna ħares lejn l-emendi u d-dispożizzjoni din id-direttiva riveduta mod partikolari u rajna il-distakki u fatturi ta' suċċess fuq id-dispożizzjoni riveduti u fl-istess ħin provajna naraw se jkun x'inhuma l perspettiva ġenerali tal-rikonoxximent jew non-rikonoxximent ta' kwalifiki iqablu ma' ma' elementi ta' xprum u ta' mobilità tal-ħaddiema u l-ideja li nippruvaw naraw xinkun l-impatt tal-PQD u il rekonoximent ta' kwalifiki fil mobilità tax-xogħol tal-ħaddiema. Kien hemm kwistjoni ovvjament ta' non rikonoxximent ta' kwalifiki ġen huwa settur iktar regolat huwa kruċjali huwa settur kruċjali għal ħaddima li u l-ideja illi ikollok ħafna pajizi illi kopru pajizi ta' destinazzjoni. Um, yeah. Thank you. All right, so now I get to the... Tajab wis, naddu għall-emendi l-emendi ewlenin illi rajna fil-PQD tal-2013. Waħda minnhom kienet kien l-eżerċizzju ta' arfin reċiproku fejn l-istati membri kellhom jevalwaw l-xkil li jkollhom aċċess ta' aċċess għal xogħol f'pajjiż partikolari biex naraw jekk it-tip ta' regolamentazzjoni eh, kien eh, għadu eh, tajjeb u jekk ċertu forsi xkiel jista' jitneħħa. U l-eżerċizzju wara illi il-kwalità ta' evalwazzjoni u l-evalwazzjoni fuq l-impatt ta' regolamentazzjoni li ġi provdut varja ħafna bejn l-istati membri. U ma kienx xi bdliet kbar bħala konsegwenza ta' dan l-eżerċizzju. U l ma kienx hemm bidliet fil-approċċ tal-istati membri ta' dan ir-regolament u għalhekk adattajna regolament illi se jibtieġ li l-istati membri du japplikaw test ta' proporzjonalità fir-regolamentazzjoni biex jaraw kemm hi proporzjonali u x'inhuma r-riski ta' non-regolamentazzjoni. Um, Issa iktar emendi fil-PQD tal-2013 ġiet emendata fej kena konet nitkelmu fuq il dispozizjoni temporani kien hemm xi ħtiġijiet li jinbidlu jew forsi ma kienx daqshekk stretti. U Mbagħad kien hemm emenda oħra fuq l-aċċess parzjali li tippermettiet li dawn il-persuni kollhom rikonoxximent għax xi attivitajiet għal professjoni ma għax xi professjoni ma xkollha. U eh, dana għal jot kien jot għall ma ta' skej sekondarji ma fil-fatt il-rikonoxximent kien bax ħafna xorta. Mbagħad kien hemm emenda għal qafas oqfsa ta' taħriġ komuni fejn l-istati membri setgħu jaqblu mod volontarju fuq afas ta' taħriġ għal xi professjonijiet u eh, xi kwalifiki li ġu rikonoxxuti awtomatikament imma mbagħad kull ma kien hemm wieħed minn dawn l qosta ta' taħriġ il għal ħiliet tal-min is tractors. Men doħra tal-ħikri tal-2013 kienet il-card li kien għal li jett jintuża għal bej sitt professjonijiet l-iktar għal-infirmiera imma ma tantx qed jintuża. Per eżempju, fost l-infirmiera wieħed fil-mija biss ta' l-applikazzjonijiet għaddew mill-EPC Unbat minna ħall-oħra kien su suċċess ħafna l-min per eżempju ma gwida tal-montani. Imma ovvjament eh, ma tantx qed tuża dik it-triq ta' rikonoxximent tal-kwalifiki. Ehm, ħaġa ħerra ehm, il-punt waħdini ta' kuntatt ehm, biex eh, Sati membri jkun jistgħu jistabilixxu punt wieħed fejn l-ħadima jċaqal u jkunu jistaw jiksbu l-informazzjoni eh, fuq il-proċedura ta' rikonoxximent li tippermetti wkoll li ċittadini illi jagħmlu proċedura ta' rikonoxximent sħiħ online. Bil-erba stati membri illi aħna għamilna dan il-studji fil-font eh, fit-tlita minna fl-għat ma kienx possibli illi Tagħmel dan il-proċedura online u fl-Olanda kienet biss possibbli għal xi ftit professjonijiet. Barra minn hekk f'xi stati membri kien hemm ukoll nuqqas ta' informazzjoni ċara fuq il-proċedura u wkoll fuq il- xkiel lingwistiku illi ma sarrafx lingwi oħrajn għax kien hemm biss ftit lingwi li eh, kienu qegħdin jiġu tradotti. U mbagħad kien hemm emendi oħrajn hemm se noqgħod fiju. Eh, minħabba il-limitazzjonijiet fuq il-ħin. Issa, fjannar, ġenerali propjament, aħna qegħdin naraw li dawn id-dispożizzjonijiet u dawn il-forum ġodda li għandna fil-PQD mod ġenerali ma ntużawx eh, wisq. U għaldaqstant nixtieq nerġa' noħroġ biex nħares lejn istampa ġenerali nitkellem fuq l-elementi ta' xprun tal-mobilità tal ħaddim u kif rikonoxximent jew non rikonoxximent tal-professjonijiet x'tip ta' pis għandu biex niffaċilitaw jew u xkil għal xogħol, aċċess għax xogħol. Eh, kif għedna, l-impjeg huwa wieħed mill-ikbar raġunijiet għalfejn in-nies jiċċaqalqu lejn pajjiż ieħor Allura 50% għal min ċaqla għal minħabba xogħol illi kienu diġa sabu, jew biex imorru jfittxu xogħol f'pajjiż ieħor. Għal 40% għandek dawk illi ċaqalqu għal raġunijiet ta' familja illi jinkludi wkoll illi jakkompanjaw il-konjuġi ġifieri persuni li ċaqalqu ma' familja tagħha, minħabba raġunijiet ukoll ta' impjeg ġifieri n-nies ġorru wkoll minħabba l-impjeg il mobilta għall impjieg huwa wieħed ehm, li huwa skattata minn ehm, ċertu fatturi push and pull anki minħabba differenzi f'pagi, kondizjoniet ta' xogħol, kondizjoniet eh, ta' xin, aċċess għal eh, suq ta' xogħol u ta' residenza, għax qed l li mhux biss wara il-mobilta' Eh, li żdiedet wara li daħlu il-pajjiżi minn Levant imma anki wkoll meta rajna li kien hemm iktar moviment ħieles bejn il-pajjiżi, dajna ħafna iktar moviment, għedna ħafna care workers illi żdiedu eh, eh, u fil-ċaqliet bejn il-pajjiżi. Rajna wkoll illi il fatt li jekk lingwistikament u ġeografikament tkun qrib il-pajjiż tiegħek iktar hemm ċans li titxaqlaq biex għax taħdem. U għandan għandu xaqdam u koll ma' mobilta transkonfinali u ximtaqit ukoll koll naraw illi fattur lingwistiku u ikbar minn dawk tal-differenzi fil-pagi. Jiġifiri sa' saffej issa għanna dan il-nor rekonoxximent jew rekonoxximent ta' faċilitatur u għaxkiel. Ovvjament eh, m'għandniex xi eh, tweġiba ċara u tonda. Ovvjament eh, aħna m'għandniex informazzjoni biżejjed ta' kwalità biżejjed biex naraw eżattament x'inhu il-pis ta' rikonoxximent meta mqabbel ma' xprun ieħor u xkiel ieħor iżda li qegħdin naraw u qed naraw il-deċiżjonijiet, rikonoxximent ta' deċiżjonijiet Qed naraw illi wkoll kien hemm żieda dawn l-aħħar ħames snin, ehm, speċjalment il-biġu ħames seba' snin. U qed naraw illi in ġenerali il-deċiżjoni ta' rikonoxximent isegwi il-xejra wkoll tal-mobilità u naraw illi il-deċiżjonijiet ehm, segwew ukoll dan il-perjodu ta' mobilità ġifieri jidher illi non rikonoxximent ma jkonstitwixxix differenza kbira l dawk li japplikaw għal rikonoxximent u dawk li ċaqalqu. Però id-data li ħarisna lej rajna li hemm differenzi kbar bejn il-professjonijiet u pajjiżi ta' oriġini. Fuq il-pajjiżi ta' oriġini, pereżempju, qed naraw illi l-infirmiera minn xi stati membri tal- pajjiżi tal-Vant u l-Kroazja kellhom iktar deċiżjonijiet pożittivi, inkluż kondizzjonijiet bħal huma miżuri ta' kumpens. Jiġifieri perda ta' adattament fejn kellhom bżonn jagħmlu training addizzjonali jew test ta' kapaċità, ġifieri dan jinkludi wkoll kondizzjonijiet ta' 30% imma mbagħad fost il- infirmiera f'Ber Spanja, l-Italja u din il ammont kien kważi zero. Numbat fuq il-professjonijiet eh, naraw illi anki speċjalment fost il-professjonijiet illi għaw taħt l imsejjaħ sistemi ta' rikonoxximent automatiku fejn it-taħriġ ġi armonizzat madwar l-Unjoni Ewropea, pereżempju t-tobba u għall-infirmiera il- sim ta' deċiżjonijiet pożittivi kienu li ħafna ġifieri disejnu 100% iżda mbagħad minn ħalla għal professjonijiet fejn da ma kienx il-każ l-sem ta' deċiżjonijiet pozittivi kien baxx. Eżempju għal physiotherapists jew um, għal imma ta' skola sekondarja nammant kien bej 60 u 80 Barra minn dan, importanti wkoll naraw illi dawn ix u huma strutturati l-iktar minn grupp ta' infermiera li l-iktar huma grupp importanti fejn ir-rikonoxximent huwa neċessarju u meħtieġ. Ġifieri tukkort ta' dan ix-xejra fil-fatt huma il-infirmira li xċejrina sat membru ieħor u fil-fatt Eh, partit interessati ħafna drabi qalu li billi kienu utli ħafna u faċilitaw il-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-istati membri wkoll, l-istati membri wkoll mod partikolari rikonoxximent tal kwalifiki min-naħa tal-pajjiżi mill-vant, u speċjalment minħabba l-armonizzazzjoni tat taħriġ u tal-kwalifiki u anki il- għannes numru 5 ta' direttiva Eh, li ġiet implementata li tippermetti li jkun hemm rikonoxximent ta' ċertu taħriġ. Now, all of this, of course, only concerns people who have... Mela, din tikkonċerna biss lil dawk li talbu biex il-kwalifiki tagħhom jintarfu mbagħad dawn iċ-ċifri nistgħu nqabluhom mal-numru totali tal dawk li ċaqgħu b'mod attiv pereżempju fis-sena 2016 l-ammont kien ta' 10%, ġifiri 10% biss taċ ċittadini li ċaqlu minn posta liħor talbu l kwalifiki tagħhom jikunu rikonoxxuti. Jekk inqablu dan ma' 20% tal-ħaddiema illi verament bħalissa qegħdin jaħdmu f'professjoni regolata allura forsi nistgħu nsaqsu lil nfusna mela hemm forsi nuqqas ta' informazzjoni fuq is-sistema ta' rikoxximent tal-kwalifiki jew ikun hemm min jiddeċiedi li ma jitlobx għal dan ir-rikonoxximent. Mela, meta saqsejna ċittadini Ewropej qed naraw li hemm nuqqas ta' informazzjoni u l-fatt li li m'hemmx informazzjoni biżejjed dan qed titqis bħala xkiel għall-aċċess għal din is-sistema. Kien hemm 4% ta' ċittadini Ewropej li ppruvaw jaħdmu jistudjaw f'pajjiżi oħra iżda ma rnexxilhomx. Forsi taħsbu li mhuwiex ammont kbir 4% iżda jekk inqisu l-fatt li huma 4% wkoll in-nies li vera jirnexxilhom jaħdmu u jistudjaw f'pajjiżi ieħor huwa L-istess ammont ta' nies li xtaqu jmorru jaħdmu jew jistudjaw band oħra iżda ma għamluwix jiġifieri madwar 12% wkoll semmew li l-aċċess għall-informazzjoni fuq eh, il-possibilità li l-kwalifika tagħhom jkunu jkunu ehm, aċċettati jew le f'pajjiż ieħor kienu qed mixkiel l-affarijiet li waqfuhom u kien hemm min qal illi kienet problema tal-fatt li dak li kien ħajħaddimhom fil-pajjiż li ieħor ma arafx il-kwalifiki tagħhom. Ġifieri qed naraw li dan jista' non recognition tista' tkun waħda mill-problemi li twaqqaf lin-nies milli jkollhom xogħol skont il-kwalifiki tagħhom. Aħna nafu li hemm bosta nies li għandhom iktar kwalifiki milli għandhom fil-fatt hemm bosta nies li jħossuhom li għandhom iktar kwalifiki minn mix-xogħol tagħhom minn dak li jirrikjedi aħna nafu li wieħed minn kull ħames persuni għandhom eh, degree tal-università. Ġifieri mhux biss huma għandhom kwalifiki iktar milli huwa meħtieġ b'mod soġġettiv, iżda anke b'mod aċċettiv. U f'ċertu pajjiżi dawn il-kwalifiki huma msemmija bħala wieħed mill-ixkiel iktar importanti minn numru kbir ta' ċittadini. Mela biex nikkonkludi x'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu ntejbu. L-ewwel nett ikun importanti ħafna li aħna ntejbu l-aċċess għall-informazzjoni u t-tip ta' informazzjoni illi aħna nagħtu fuq ir-rekwiżiti regolatorju fuq il-proċeduri illi huma marbutin mad database tal-professjonijiet irregolati ħallibek. aħna nuru kemm hemm bżonn li din informazzjoni tkun provduta b'mod ċar bil-lingwi kollha fuq is-siti tal-internet u mbagħad għandu jkun hemm iktar kampanji ta' informazzjoni għaċ-ċittadini fuq dawn l-odda il-ġodda kif hemm fil- fid-direttiva riveduta u anke kien hemm referenza għall-aġġornament tan-nes 5 ġifieri n-numru ta' strumenti li setgħu jintużaw għall għarfien reċiproku. U apparti minn hekk kien hemm il li jkun hemm iktar riċerka u r-riċerka kellha issir permezz ta' l-użu ta' dan l-eżerċizzju għal l-istati membri jista' jkollhom idea aħjar ta' regolament ta' regolamenti fuq il-professjonijiet irregolati mbagħad kellu jkun hemm analiżi iktar dettaljata fuq eh, l-emendi fid-dan id-direttiva kien diffiċli nsibu data informazzjoni jew studji fuq l-impatt illi kellha nuqqas ta' parteċipazzjoni u F'ċerti pajjiżi l-partijiet interessati ma tantx kienu qegħdin jagħtu tweġiba tajba ġifieri importanti li jkun hemm iktar riċerka fuq qadin. Grazzi ħafna. Għal din il-preżentazzjoni komplessa u interessanti tajtna informazzjoni interessanti ħafna fuq il-mobilta fis-suq tax-xogħol issa nħeġġiġkom iżis kollegi sabiex issaqsu mistoqsijiet fl-ewwel round ħajkun għall-koordinaturi li ħajsaqsu mistoqsijiet inħalli f'idejkom. Hemm xi mistoqsijiet jew kummenti fuq il-preżentazzjoni? Pislaru, please. Onorevoli Pislaru, kjoġbok. Grazzi ħafna ta' din il-preżentazzjoni. Naħseb li l konklużjonijiet ta' dan l-istudju ma xejn deprimenti, u daqsxejn ta' barijiet negattivi kolli ngħid għalina minn dak li fimt minn dak fuq dak li inti prezentajt. Huwa li waħda mill-iktar affarijiet importanti bħala miżuri li kellhom ħsieb li jtejbu l mobilità u l għarfien tal-kwalifiki ġifieri bisi din mhijiex qed tintuża bħala miżura antijiet tilli għall-gwidi tal-muntanji din kellha impatt iżda jekk inħarsu lejn iċ ċifri titkellmu waħedhom inqas minn wieħed fil-mija qegħdin jużaw din l-odda illi kienet maħsuba għal mobilità tal-ħaddiema u dan din l-odda partikolari kienet marbuta mas sistema diġitali tal-istati membri ħalli jkun hemm rabta aħjar bejn l-Istati Membri u jiena bħala membru tal-Parlament Ewropew kolli ngħid li mħasseb ħafna nkwetat mill-perspettiva ta' ċittadini dwar l-implementazzjoni ta' din il miżuri minħabba illi din qiegħda turi nuqqas ta' rida politika fuq il-livell tal-Istati Membri u dan ukoll jissuġġerixxi li s-sistema fiha nifisha xorta waħda hija marbuta ma' ċertu eh, xkiel. Uh, Nixtieq illi nsaqsikom ukoll rakkomandazzjonijiet prattiċi ħafna. Jekk intom ħad iġbru il-punti ewlenin ta' x'għandu jkun il-pass li jmiss għall parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea fuq l-infurzar. U x'inhuma żewġ passi u tliet passi prattiċi illi aħna nistgħu nimplementaw biex verament intejbu s sistema. Grazzi, iva, l-ewwel ħan iġbru tlieta erba' mistoqsijiet u mbagħad nisimgħu l tweġibiet ta' mistoqsijiet kollha flimkien. Signora Jungerius, grazzi ħafna ta' dan ir-rapport u preżentazzjoni li tajta naħseb li verament informazzjoni siwja. Għalija, Il-kwistjoni tal-fatt li wieħed mhux ħajkun kapaċi li jaħdem bħala ħaddiem tfal mill-Ġermanja għal Flanders pereżempju fejn nitkellmu bl-Olandiż dejjem saqsuni fuqha Jinaħseb l-ikbar problema hija proprju fil-kuntest ta' xogħlijiet irregolati. L-allima, kura tat tfal, kura tal-anzjani, eccetera. Allura jiena nsaqsi mistoqsija simili għal dik tas-sur Laru. X'taħseb li ħadd tkun imma s salli jmiss nitolbu revizjon ta' din id-direttiva, pereżempju. Jew inkella taħseb li dan mhux li xkiel ewlieni. Kwistjoni iktar ta' kampanja ta' informazzjoni mal ba' soċjali li huma attivi fil- fil-xogħlijiet irregolati differenti ħalli bekk ninformawhom u jgħidu naw ma stess jekk dan il u mhix verament meħtieġa. Ir-raġuni pereżempju għalfejn id ma tistax tkollok transfer mill-Ġermanja sal-Olanda hija li pereżempju nkollok ċertu ammont ta' taħriġ biex tipprattika qabel tibda u eh, fl-Olanda inqas. Ridu verament niddiskutu kemm hemm bżonn ta' regolamentazzjoni jew le. Grazzi ħafna ta' dik il-preżentazzjoni għandi żewġ mistoqsijiet. Nixtieq saqsik jekk għandek x'eżempju ta' eżempju tajbin ta' prattika fl-istati membri u nixtieq nkun naf ukoll intom x'ruwal tajjeb Eh, kelkom ukoll fil-kuntest ta' mobilità tal-ħaddiema u kif nistgħu nużaw dawn l-eżempji biex ngħinu ruħna fil-ġejjin ukoll. Signora Ravolska, grazzi għandi mistoqsija fuq ir-riċerka. Ir-riċerka ħad kompli minħabba illi intom iffukajtu l-iktar fuq numru ta' stati membri u ffukajtu fuq il-settur tal-kura tas-saħħa ġifieri kontat naħseb. Jekk intom tixtiqux jew għandkom xi ħsieb li tikkonsidraw setturi oħrajn bħal pereżempju settur tal-kostruzzjoni jew tat-trasport jiena kont qed naħseb jekk aħna aħniex qegħdin nilludu ruħna daqxej minħabba li jisna beħsiebna illi nkun nistgħu nipromovu mobilità biss abbażi ta' regolamenti jiena naħseb illi din id-deċiżjoni ta' mobilità ħadd dependi ħafna fuq is-sitwazzjoni personali tal-familja, il-kultura, il-kapaċità li wieħed jitkellem il-lingwa, naħseb li hemm bosta fatturi, iżda naħseb li hemm bżonn nipprovdu kemm jista' jkun informazzjoni ħalli kulħadd jista' jażel b'mod ħieles. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Furlas. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li aħna ma nistgħux nħossuna gburin fil unjoni Ewropea meta nkunu nafu li n-nisa jitħallsu 16% nqas mill-irġiel, aħna smajna b'attenzjoni dak li ntqal u għandna mistoqsija sempliċi qed jingħad li hemm bżonn li tjib l-aċċess għall-informazzjoni li nġeddu wkoll is-siti tal-internet u l-istrumenti. Imma min għandu jagħmel dan l-aġġornament allura? Din hija mistoqsija pjuttost sempliċi, grazzi. Onorevoli Botenga. Jina rajt studju bir-raqqa. Intom saqtu ħafna fuq l-impatt pozittiv ta' regolamentazzjoni fuq il-pagi l-iktar fuq il-taħriġ tal-ħaddima, kompetenzi u kwalifiki tal-ħaddima. U anki d-regolamentazzjoni minn ħal-oħra tajt li ma jfissirx li ħaj jikbru l-impiegati u dinja importanti ħafna pala osservazzjoni. Mistoqsija jieġi minnem f'dan il mekkaniżmu, fl-iżvilupp tal mekkaniżmu ta' rikonoxximent awtomatiku. Ma taħsibx li jkun aħjar illi wieħed iqis eventwalment l-impatt potenzjalment negattiv fuq il-kondizzjonijiet ta' xogħol jew jew affarijiet marbuta ma' dan li jeżistu f'dawn il-pajjiżi li marru li kolom ħafna ħaddima li marru band oħra biex jaħdmu jiret naħseb ukoll minn pereżempju affarijiet li jistgħu jiskoraġixxu li jkun investiment fis-salarju fil kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ħadima ħabba fek. Madam Brune? Merci, Madam. Grazzi tassa. Eh, grazzi tal-istudju. Mistoqsija. ma dak li għadna kif smajna jeżisti il-programm eh, Erasmus speċifiku għal dan il-professjonijiet regolamentati anki fuq is-soġġett tal-apprentistat, naħseb illi jkun interessanti biex wieħed ikun jista' jiżviluppa il-mobilità f'dan dan il-professjonijiet. Uh, Madam Rondivelli? Signor Rondivelli, grazzi ħafna Signor President, nixtieq insaqsi mistoqsija dwar il-professjonijiet illi kienu analizzati f'dan l-istudju, f'dan l-istħarriġ minħabba li qed jingħad li l-proċeduri ta' rikonoxximent awtomatiku fil-kuntest tal-livell minimu ġifieri fir-rigward ta' rekwiżiti u taħriġ professjonali qegħdin ikunu regolati permezz ta' proċess Ewropew. U allura dan l għarfien tal-taħriġ minimu jaħdem tajjeb iżda anke fuq ir-riċerka li qed issir fuq il-professjonijiet li kien analizzati aħna naħsbu li hemm bosta mobilta ġeografika u professjonali fl-Unjoni Ewropea. X'inhu huwa l-pass importanti li nagħmlu apparti mill-arfien tat taħriġ minimu? Taħseb li nista' jkun permezz ta' strument legali aħna nkunu nistgħu naslu fuq livell Ewropew biex narfu il-professjonijiet kollha li hemm fil-pajjiżi differenti. Grazzi. Thank you very much for all of your questions for being so active and I would Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsijiet. U tal-li kontu daqshekk kattivi sa nixtieq nistieden lill mistednin sabiex jwieġbu dawn mistoqsijiet jekk jogħġbok. Grazie per aver dawn mistoqsijiet. Fuq l-ewwel mistoqsija. Fuq l-iskela li PC. Fl-istudju tagħna rippreżentajna xi ftit punti li forsi jistgħu rappreżentaw xkiela l-użu tal-IPC. L-ewwel wieħed fuq l-awareness. Bħalissa l-IPC Mhix m'hemmx informazzjoni biżżejjed fuqha fost il-pubbliku għalhekk mhux qed tintuża biżżejjed u għaparti minn hekk hemm ukoll problemi bl-użu. Xi ftit mill-partit interessati semmew ukoll li l-użu tal-IPC u tal-programm huwa pjuttost komplikat. Ġifieri din il-programm u pjuttost kumpless mhux faċli biex tużah. Naħseb illi l awtoritajiet kompetenti tal-Istati membri jistgħu jwieġbu iżda mbagħad l-informazzjoni tista' tinfreġ iktar minn naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej ħalibek hemm iktar kampanja ta' informazzjoni fuq din is-sistema li teżisti. Tin mistoqsija kemm bżonn nirvedu d-direttiva. Jekk hemmx bżonn ta' iktar informazzjoni, ta' iktar informazzjoni dwar dawn il-fatturi soċjali naħseb li forsi din hija kompetenza iktar tal-istati membri minħabba illi din hija problema ta' regolamenti fl-istati membri, pereżempju d differenza bejn l-infermieri infermiera Olandiżi u Ġermaniżi hija għażla tal-Ġermanja li jkun hemm standard iktar għaljin għal din il-professjoni u naħseb li din hija kwistjoni iktar ta' l-istati membri u rieda politika tal-istati membri biex inbidlu l-kwalifiki wkoll għal ċertu rekwiżiti għal ċertu professjonijiet, pereżempju. it-tobba l-arkitetti, il-periti u um, ċertu professjoni toħra huma regolati u hemm armonizzazzjoni u din għażla tal-istati membru tal-istat membru biex jiddeċidi hemm din l-armonizzazzjoni jew le, Rridu nżommu u wkoll li regolamentazzjoni tal-professjonijiet jes kompetenza tal-Istati Membri l-Unjoni Ewropea ma tistax tinfluwenza wisq dawn il-ġid permezz tal-liġi Ewropea, iżda jekk naslu għal reviżjoni tad direttiva rridu naraw l ewwel qabel kollox ikun hemm trasposizzjoni tajba fis-sena 2016 kien hemm testijiet tal-konformità li kienu hemmhekk biex jaraw x'tib ta' trasposizzjoni kienet qed issir u kien hemm ukoll proċeduri ta' ksur tal-Liġi Ewropea kważi fil-pajjiżi kollha. Ġifieri l-ewwel irridu niżguraw illi jkun hemm implementazzjoni trasposizzjoni tajba fl-istati membri. Issa dwar it-taħriġ U eh, fuq il-ħili digitali aħna nafu l-40% ta' ċittadini Ewropej m'għandhomx eh, ħili digitali tajbin biżżejjed. U allura dik hija problema ħabba jekk qed tagħmel sistemi iktar diġitali, il-ċittadin ma jistgħu xorta waħda jaċċessawhom. U anke fuq ir-riċerka jiena nixtieq illi najt unwiġeb li dik il-sinjura li tkellmet fuq ir-riċerka. Iva, nittama. Dan dejjem ħajdependi fuq min ħajitlob għal iktar riċerka u min ħallas għal din ir-riċerka. diġi Employment iżda pereżempju jagħmel ħafna eh, riċerka fuq eh, dan allura żgur din ir-riċerka se tkompli. Issa fuq eh, l-aħjar eżempju ta' prattika fl-istati membri, eżempju fil-Ġermanja, aħna rajna li kien hemm awtorità ċentrali li nħolqot l analiżi tal-kwalifiki ekwivalenti fis-sistema dawkur tas-saħħa u bekk is-sistema issa taħdem iktar malajr minħabba li b'mod ġenerali L-arfin jista' jsir minn awtoritajiet differenti minn assoċjazzjonijiet professjonisti kif ukoll fuq livell reġjonali. Fi membri bħal Ġermanja u l-Italja fejn ir-reġjuni għandhom ħafna kompetenza f'dan il-kuntest u allura l-proċedura tista' tkun iktar komplikata u ddum iktar u biex dan il-proċess ikun iktar ċentralizzat u biex l-analiżi ssir ta' malajr aħna naraw li jkun hemm proċedura taħdem ktar malajr permezz ta' koordinazzjoni fuq dan il-livell, eżempju ieħor ta' Ġermanja u l-Polonja, illi bdew b'diskussjoni u dialogu bejnietom u żviluppaw taħriġ fil-fatt anke fil-qasam tal-kura tas-saħħa għall-infermiera u dan niżviluppaw flimkien dawn iż-żewġ pajjiżi bilan li jiffaċilitaw mobilità bejn dawn iż-żewġ pajjiżi. U l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel ukoll li tħeġġeġ li jkun hemm dialogu bejn il-pajjiżi u naraw xi kwalifiki hemm bżonn ukoll fl-istati membri l-oħrajn Kien hemm mistoqsija oħra fuq l-arfin awtomatiku jew l-armonizzazzjoni jekk dan xi kollu impatt negattiv fuq il-kondizzjonijiet ta' ħidma. Ma naħsibx l-armonizzazzjoni fiha nifissa jew l-arfien jista' jwassal għal inqas regolamenti minħabba li nitkellmu aħna hawnhekk fuq rekwiżiti minimi. Anke fil-każ tal-infermiera naħseb illi dan jista' iżid ukoll in-numru ta' ħiliet li hemm bżonn għal din raġuni qed naraw ukoll li f'dawn l-aħħar xar snin it-taħriġ minn taħriġ pratiku biss issa sar taħriġ iktar teoretiku wkoll anke fis-sistema ta' Bologna ċifiri ma nistax ngħid li l-armonizzazzjoni fiha nifisha ħadd wassal l inqas regolamentazzjoni. U rridu niftakru wkoll illi meta ikun hemm stati membri li jintalbu biex jagħmlu evalwazzjoni jkunu qegħdin ikunu mistoqsija biex eh, iqablu kemm dan huwa regolament stret mar riski. U fl-istudju tagħna aħna minna reviżjoni tal-litteratura u tal-istudju li kien hemm fuq il-professjoni differenti iżda tant hija xi ħaġa speċifika għal professjoni fiha nifisa li din hija xi ħaġa li tissir fuq il livell tal-Istati Membri mbagħad għandu jkun hemm skambju ta' informazzjoni anka fuq dawn l-impatti. Um, with regard to question on uh... Issa, fuq il-mistoqsija dwar jekk hemmx programm tal-Erasmus għal taħriġ professjonali, dan mhuwiex marbut direttament mad-direttiva imma jaqa taħt il-kwalifiki professjonali wara it-taħriġ ma naħsibx li hemm Erasmus Plus illi jinkludi wkoll it-taħriġ professjonali u anka fil-qafas normali tal-Erasmus tista' tagħmel forsi xi studju iktar prattiku però fil-prinċipju din mhijiex xi ħaġa li hija koperta mid-direttiva. Um, and then another question was on the um, on whether mobility Mistoqsija oħra marbuta mal-mobilità u jekk din marbuta ma' kwistjonijiet personali jew inkella jekk id-deċiżjoni tittieħed minħabba kondizzjonijiet eh, marbuti mas-suq tax-xogħol ir-rikonoxximent jew kellha nuqqas eh, tagħha ma titqies bħala fattur essenzjali eh, biex tittieħed din id-deċiżjoni, pereżempju xi ħadd mir-Rumanija ma jitlaqx mill-pajjiż għaliex hemm rikonoxximent f'pajjiż ieħor, però il-fattur prinċipali huma affarijiet bħal differenza fis-salarji, għal xi impjiegi elementari, per eżempju fil-Ġermanja u nkella fir-Renju Unit, ikollok bżonn ċertu kwalifiki daqsxejn iktar baxxi, allura il-pagi jkun hemm manka daqsxejn differenza. Dan huwa fattur illi wassal għal din il-mobilità. Is-suq tax-xogħol innifsu il jew inkella miżuri ta' austerità fuq numru ta' stati membri eh, fil-bidu tal-krizi finanzjarja kien hemm anke eh, tnaqqis fin-nefqa pubblika fil-kura tas-saħħa f'ċertu pajjiżi. Rajna żieda fl-emigrazzjoni, pereżempju minn pajjiżi bħal Spanja u l-Italja meta bdiet il-kriżi ekonomika l-Italja ukoll għada verament marku praċ eh, minn din is-sitwazzjoni u l-flussi ma nbidlux, xejrit ma nbidlux, xortem ħafna nies mill-Italja li qegħdin jitilqu mill-pajjiż. il kondizjonijiet ta' suq tax-xogħol iva huma importanti Però ovvjament fejn eh, ma jkunx hemm ħafna differenzi bejn pajjiż u ieħor, jew inkella f'dawk il-pajjiżi fejn ehm, professjonijiet ehm, bħilit għolja, in-nies ma ċaqil u minn dawk il-pajjiż sakemm ma jkun minn dawk il-pajjiżi sakemm ma jkunx hemm rikonoxximent tal-istess kwalifiki. Dak kollox naħseb. Thank you very much for Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni kollha li għaddejtuna, grazzi wkoll ta' din il-data. U din id-diskussjoni u koll bazata fuq l-istess data naħseb illi għanna insibu u nistaw insibu soluzzjoni tajbin sabiex nilqaw għall sfidi li jem fis-suq tax-xogħol. L-istess ukoll għal kwestjoni tal-mobilità tas-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna l darboħra tal-li kontu magħna illum, grazzi tal-preżentazzjoni u risposti li tajtu. Issa punt qasir anzi vot għasir. It's not 10 o'clock yet. Ma sarux l-10, jew nistennew, jew inkella nibdew, Ejdu li daqxejn xlaħjar li namlu. So we'll wait. Mela ħan nistennew, nistennew sal-10, erba minuti oħra u nivvotaw u nirċievu l-informazzjoni mill-trialogi fuq 883. It's 10 o'clock, my dear colleague. Mela saru l-10, kollegi, eżis. Allura nistaw nibdew nivvotaw, ħajkun vot qasir. Mela, irridu naddottaw abbozz ta' opinjoni fuq mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni Ewropew L-ewwel sa nivvotaw fuq il-paragrafi kollha apparti il-premessa D u l-paragrafu 3 minu favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa l-premessa D li hija proposta tal-gwem minu favur kontra astensjonijiet ma tadix. Il-paragrafu 3 għal darboħra proposta tal min minu favur kontra astensjonijiet ma tadix. Issa vot nominali u jekk jekkeġobkom il-kard ta'kom. Ready? Lesti? Tajjeb, mela, ħaniftaħ il-vot. Have you all voted? Kuħat vota le, Signora Jungaris. Melissa lissa nista nala il-vot. U din, taddi. Grazzi ħafna. So now uh, we get to... Mela, issa nistaw nimxu għal punt numru wieħed l-informazzjoni fuq il-trialogu ta' tlieta il sinjura Bishop waslet fil-ħin. U allura issa nistaw nimxu għal dan il-punt ta' informazzjoni pala il-relatur. Grazzi ħafna l-ġurnata tajba l kulħadd. Jiena Għandi xi aħbarijiet tajbin. This is a very, very important information. Jekk joġobkom dan huwa punt ta' informazzjoni importanti ħafna, naf illi il-koll ħerqani biex tismaw din informazzjoni mela ejja nippermettu li sinjura Bixof biex titkellem. Naseb kulħadd eċitat illi għadda il-vot u li morna daqshekk tajjeb. Però importanti li nisimgħu dan it-trialogu fuq 883 huwa importanti ħafna sa jkun hemm ħafna interess fl-istati membri fuq dan ukoll u li niprovaw insibu soluzzjoni għal dossier li huwa daqsxejn ikkomplikat mhux ħażin. Kien hemm riżultat fit trialogu per, però fil-Kunsill ma ntlaħqitx maġġoranza. Allura kellna diġà l-ewwel laqgħa ta' trialogu fejn iż-żewġ naħat urew ċerta rida din id-darba biex jisibu konsens u sabiex jiffinalizzaw eh, dawn il-negozjati. Kif tafu, u koll il-koordinaturi għawnek u koll qablu fuq mandat u il-COP appoġġa dan u koll. Iġifiri illi nifukaw fuq il-punti illi kienu ta' kontroversja u fejn ma tlaħqiċ maġġoranza fil-Konsil u li ma nerġawx niftħu il-negozjati kollha għaliex dan eh, ma kiku ma jippermettinix illi nispiċċaw il-negozjati. Sar ħafna xogħol, xogħol ta' suċċess, irnexxinna niddefendu eh, madwar 80% ta' dan id-dossier u f'din il-proposta 883 tafu illi importanti illi irridu nifukaw fuq dawk il-punti fejn maħniex kuntenti dwarhom. U sanatikom taqxejn informazzjoni dwar dak li ġara. Sa niddiskutu il-kwistjoni tal-benefiċċji tal-qat għal ħaddiema transkonfinali il-linji 65 sa 70 għalli hemm opinjonijiet differenti fil-Kunsill u qegħdin nistennew illi il-Kunsill il konsil kunsill ikollu dawn il-punti speċifiċi li jrid jindirizza flimkien ukoll ma' shadow reporters sa nippreparaw għal dan fid-dettall u għalissa nistgħu nistennew. Nistennew għal u koll reazzjoni tal-Kunsill għall-istrateġija tagħna tafu li l-Parlament ikkomprometta ħafna u rridu nżommu però dak li ksibna u naraw ukoll jekk nistaw xinsibu konsens tajjeb għawnek. Umbat punt ieħor importanti eh, hija u għans il-punt ta' leġizlazzjoni applikabli. Kien ħafna dibattitu fuq dan u għawnek il-linjen il-qegħdin ninnegozjaw huma 40A, 85 u 86 għawnek u koll importanti illi niddefendu dak li aħna ksibna fin negozjati preċedenti u naraw illi naqblu mal-Kunsill fix-xhur illi ġejjin. Ġifiri bħalma qed diġà kellna l-ewwel laqgħa ta' trialogu fi Strasburgu f'atmosfera miftuħa u bilna fuq l-ambitu issa sa nimxu għal fażi illi jmiss in-negozjati reali. Jiena ottimista naħseb li nistaw nilħu f'tehim jena inħobb inħares lejn ir-realtà naf illi naħat kollha mhumiex kontenti, allura dan, dan joħloq ċerta rieda sabiex aħna insibu soluzzjoni. Grazzi ħafna Sinjora Bixof san eh, san fakkarkom illi għanna żewġ laqat ta' shadows qabel it-trialogu fis-7 u fil-11 ta' Novembru u fil-11 ta' Novembru għandna wkoll it-trialogu illi jmiss is-Sur Williamson. Jina sa nirringrazzja rapporter għal dan l-aġġornament għal dan l-aġġornament. Xtaqt insaqsi ir-rapporter jekk tista' tikkonferma jekk il-kwistjoni ta' krediti għal benefiċi tal-qat jekk dawn u mhix parti minn negozjati jew le. Avolja kien hemm ħafna diskussjoni minnħa tal-Istati Membri dwar dan l-istess punt. Sinjura Bischoff, tista tirrispondi jekk jogħġbok? M'hemmx għalfejn tirrispondi jekk forsi m'għandekx ir-risposta issa forsi din il-diskussjoni nistgħu ngħadduha għal laqgħa tax shadows, però fidejk first wanted to know if that... Mela, ma nafx akkawx forsi xi mistoqsijiet oħrajn forsi nista' niġborhom kollha f'daqqa u mbagħad nirrispondi. Eh, ma, ma, ma kienx suppost li konna diskussjoni eh, l-lum, suppost kien punt ta' informazzjoni. Issa naraw, naraw il-konsil ir-reazzjoni tal-Kunsill, però sa jkun hemm dan l-ambitu limitat skont il-bil ta' shadows ta' COP u issa hemm anka bil miż-żewġ naħat u allura mhux ħaniftħu punti oħrajn. Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni, eh, Signora Sur surratka xtaqt iżid xi ħaġa jew saqsi jekk jogħġbok. Iva, issa nitkellem bil-Ġermaniż. Iva, f'dan il-punt jena xtaqt inkun naf għalix eh, smajt daqxejn vuċijiet jgħidu illi nuqqas eh, ta' kontentizza il-xor sa' jkompli fuq dan sa nieħdu xi ħaġa lura minn dawn in-negozjati. Il-Kunsill qabel fuq l-ambitu kien dibattitu mhux faċli, però bħalma qed fit 8 8 xejn huwa faċli, l-ambitu ġi maqbul miż-żewġ naħat. U l-presidenza sa tagħmel mill-aħjar tagħha sabiex ma jintilef xejn U importanti li kulħadd hawnhekk ikun jaf illi met inti eh, jekk inti tieħu dik id-direzzjoni titlef ħafna għalhekk importanti illi insibu bil tajjeb. miljoni miljuni ta' ħaddiema fl-Ewropa il qegħdin jistennew soluzzjoni u riżultat tajjeb. Aħna aħna l-koll nirċivu Eh, informazzjoni differenti mill-Kunsill, però issa naraw l-affarijiet kif jimxu fil-11 ta' Novembru meta jibda trialogu li jmiss. mbagħad nistgħu niddiskutu dan fil-laqa ta' Shadows. Ma naħsibx li dan din hija l-opportunità li nagħmlu dan. Għax naħseb il-koll għanna is-sorsi il koll għanna is sorsi tal informazzjoni tagħna mill-Kunsill. Però ejja naraw l-affarijiet kif jimxu. Signora Bischoff, għalija trasparenza hija importanti ħafna f'dawn il-negozjati u tajjeb li aħna naħdmu fl-imkien bħala parlament. Jiena san kompli naħdem dan il-mod u jekk intom għandkom xi punti eh, li tixtiqu taddu li għaddu li, pero tajjeb li nesploraw l-istrateġija tagħna ma' Shadow Reporters importanti li aħna informati b'mod tajjeb qabel nersqu għal periodu li jmiss tan-negozjati u għalhekk grazzi Issa nistaw eh, nimxu għal punt illi miss fuq il-punt il-prezentazzjoni tal-autizmu u il-qada tal-impigi tal-persuni bl-autizmu jina herqana sabiex eh, nisma din il-prezentazzjoni hija epidemija, huwa epidemija l-autizmu f'dan is-seklu mill qabel tifel minn kun 10,000 tifel jew tifla kien eh, bati b'din il kondizzjoni pero issa l-istatistika nbidlet tifel jew tifla minn kull 59 tifel u tifla għandu l-autizmu. Ġifiri il-ċifri imbidlu ħafna u matul dawn l-aħħar snin persuni bl-ESD u koll zdiedu eh, u skont l-istudji dan għandu jkun l-ambitu prinċipali tagħna bejn 70 fil-mija u 90 fil-mija tal-adulti bl-autizmu huma qiegħda dawn il-persuni xorta għandhom eh, ħiliet li jistaw jippermettulhom jikkontribwixxu fis-suq tax-xogħol, però biex dan isseħ hemm bżonn li jkollna politika bbażata fuq id-data sabiex inkunu nistaw naraw xinu huma l-prassi tajba, jkun hemm skambju bejn l-istati membri kif ukoll li jkun hemm promozzjoni għal taħriġ ta' professjonisti fis-setturi kollha biex nifmu aħjar l-awtiżmu il-prekondizzjoni l-iktar importanti hija il-riċerka ta' kwalità għolja u għalhekk qegħdin hawnhekk illum. Hawnhekk ħan nisimgħu il-Sinjura Orili Baranger forsi tgħidilna daqsxejn aħjar kif ngħidu eh, ismek hija direttriċi ta' Autism Europe illi sa tippreżenta hawnhekk ukoll il-data, l-istudji u b'mod partikolari tiffoka fuq il-qada tal-Olimpik għal persuni li għandhom autizmu. Grazzi ħafna, Sinjora President, għetniħu nieħu pjaċir li qiegħda hawnhekk nirringrazzjak u l-Kumitat tal-li tajtni din l-opportunità li nagħmel din il prezentazzjoni Palma inti parti kbira tal- ċittadini illi jibatu bl-autizmu illum il-ġurnata u għalek jena illum sa nitkellem fuq numru ta' kwistjonijiet. Mela, l-ewel sa' nfakkarkom eh, l-situazzjoni bejn anzi dwar l-autizmu u rata ta' impiegi, l-ostakli li jista' jkunem għal l impiegi il-punti pozittivi. U fil-passat rajna u koll numru ta' inizjattivi, mod partikolari għal eh, teknoloġija ġdida sa' nindirizzaw dan u u kol jena mbazza namel u kol daqxen rekomendazzjonijiet kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Mela l-ewwel qabel kollox. Autism Europe aħna organizzazzjoni Ewropea illi tirrappreżenta madwar 38 organizzazzjoni anzi design assoċjazzjoni minn 38 pajjiż u l-mira ewlenija tagħna hija li naħdmu favur id-drittijiet tal-persuni bl-awtiżmu u l-familji tagħhom u anka l nxerdu informazzjoni fuq l-istess awtiżmu aħna nipromovu r-riċerka eh, u nikoperaw ma' min jieħu deċiżjonijiet u l-Parlament Ewropew dejjem appoġġana ħafna fil-ħidma tagħna u għalhekk qed nħu pjaċir li qiegħda hawnhekk magħkom illum. Kull sena jkonna inizjattivi illi joħolqu kuxjenza u anka membri tal-Parlament Ewropew dem appoġġawna fil-passat u nittamaw u għanza kontenti illi tappoġġawna din is-sena u koll fil-kampanja tagħna dwar il-qat. Mela, daħxejn informazzjoni fuq l-autizmu, persuni, anzi l-autizmu ħafna drabi jissarraf diffikultajiet f'komunikazzjoni soċjali u interazzjoni soċjali min jgħad fuq l-spektrum tal-autizmu ikun juri eh, xejriet ta' restrizzjoni ta' repetizzjoni bċerta ġir, attivitajiet u interessi jista jkun hemm ċerta anka sensittività għal dawl u għal ħsejjes xi ħaġa diffiċli fis-soċjetà tal-lum jekk pereżempju persuna tkun qiegħda fi sfond daqsxejn storbjus jew anke ma jkunx hemm dawl adattat. Issa fuq ir-rata ta' impigi għal persuni bl-awtiżmu. Nafu illi erba' madwar 74% tal-popolazzjoni ġenerali huma impjegati, però persuni b'diżabilità ir-rata taqa għal bejħet ieħor 48%. Għal persuni bl autizmu ir-rata hija iktar baxxa. Avolja memx eh, data uffiċjali fl-Unjoni Ewropea fuq dan, però palma tisemmejt semmejt mod eh, ċar uh, ir-rata hija baxxa, pereżempju fir-Renju Unit, ir-rata hija ta' 16 fil ta' persuni bl-awtiżmu li qegħdin jaħdmu full time u 16 fil-mija qegħdin jaħdmu bażi eh, part time. U ma kienx hemm bidla fir-rata jew xi titjib mill-2007. Palma semmejna diġa fl-Unjoni Ewropea bej wieħed u ieħor inqas minn 10% ta' dawn il-persuni qegħdin eh, fimpik. U ħafna minnhom qegħdin xi qegħdin f'xi forma ta' impik eh, b'ċerta appoġġ jew inkella xi impigi li ma jħarsux ħafna. Jiġifieri fadal ħafna xi jsir biex titjib is-sitwazzjoni. Ħafna eh, minn dawn il-persuni laqas biss jiġu eh, inklużi fl-istatistiċi, ħafna drabi dawn ikun qegħdin eh, familja u nkella f'istituzzjoni li jkollhom bżonn iktar appoġġ ta' kuljum. Irriċerka u rritu ukoll illi anka persuni illi għandhom l-autizmu li għandhom il-kwalifiki ħafna drabi jkunu f'impjiegi li ma jħallsux tajjeb jew inkella ma jsibux impjieg għabbażi tal-edukazzjoni li jkunu rċevew. Issa l-ostakli għax-xogħol. Hemm ċerta ostakli għall-impjiegi mod ġenerali eh, fuq eh, komunikazzjoni, per eżempju, naraw video, ta' komunikazzjoni, problem ta' komunikazzjoni meta tkun tagħmel interview għal impig. L-aċċess għall impieg mhux biss l-unika diskriminazzjoni li ħabtu wiċċhom miegħu dawn il-persuni bl autizmu jiġu diskriminati meta jiġu għall aċċess għall-edukazzjoni wkoll rata u li ta' persuni li jħorġu mill-iskola ħabba fek u jiġu esklużi minħabba li diffiċli illi intlaħqu l-ħtiġijiet tagħhom u allura jitilqu mill-iskola u batem naqsa fi meta opportunità meta jiġu għal taħriġ vakazzjonali. U batem il-preġudizzi, xkien liħor, hemm ħafna nies li għandhom ċertu dejat eh, preġudikati. Eh, fil-settur ta' impjiegi dan jista' wassal għal problemi fuq il-post tax xogħol u ma jafdawx il-ħiliet ta' persuni bl autizmu Jiena kif semmejt hemm ukoll xkiel fil-proċess ta' reklutaġġ. Ħanaraw dan il-filmat iż-żejr. Ħanaraw eh, dan il-filmat li ġie mħejji minn Britanna mill Soċjetà Awtistika Nazzjonali u li juri l problemi ta' aċċessibilta wkoll ta' meta niġu ċess għax-xogħol.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 So this video illustrates very well some of the barriers of, of people on U dana juri xkiel ta' persuni li huma fuq il spectrum ta' autizmu, il-sensory overload, l um, ta' infrastruttura li per eżempju kollok mistoqsijiet fil-intervista li jkunu miftuħin ħafna meta ħjar tevalwa il-ħila partikolari mod prattiku li ju maħtiċ fix-xogħol. Ġifir termini ta' xkiel aħna nuqqas ta' poċ. Is-sims ta' li sar fir-Renju Unit illi wara il-42% ta' persuni adulti b'awtiżmu jgħidu li għandhom bżonn għajnuna um, biex sibu impjieg imma 12% biss jiksbuha. Eh, u 37% eh, għal li ma' appoċċajnom biex jisibu xol u 4% taħħom għallu li personi li appoġġaw personi b'autizmu li għet ifittxu u xol jgħinum biex ifittxu forma jifmux l-autizmu ġviri jek inti eh, għet provajjajnek biex tisib xol mux għet jifmux il-kondizjoni tijak għamela dan u għaxkiliħor. Issa sibna tkellimna dwar diffikultajiet marbuta mal-autizmu u dan huwa importanti biex naraw eżattament eh, il-punti jew l-għanin aħna rajna illi fil-fat u potenzjal illi aħna ma stajniex ikon aċċessarih u l-autizmu jiskatta il-xkil u illi għandek naħa l-oħra tal-munita li jemċertu saħħar t-ġibija. bija. Jiġifieri inti per esempio tora li per riċerka persuni fuq is-spettrum tal-autizmu ma tajbin per eżempju għas-sistematizzazzjoni, għandhom eh, konċentrazzjoni qawwija u ma eh, jaħsbu mod viżwali, għandhom ħafna rfin espert ħafna oqsma għaliex huma jitlu ħafna fid-dettal fi punti speċifiċi jista' jkunu metodoloġiċi ħafna jassorbu u jżommu l-fatti u jazbu mod differenti ġifiri tendenza tagħhom hija joħorġu b'approċċi ġodda, jazbu barra mill-ħsieb tas-soltu, l ta' ħsieb tas-soltu u għamlu ħafna kontributi għax-xjenza. Huma kreattivi, sens kbir ta' onestà, ġifiri wieħed jista' jafdom fuq il-post tax-xogħol. Ovvjament, kulħadd fuq il-jum fuq spettrum tal-autizmu differenti. Ġifiri mhux neċessarjament għandhom dawn il-kwalitajiet kollha. Eh, imma rridu jitqisu. il kustjeri ta' l-oriġinità tal-spektrum irrid jitqies wieħed irid ikompli jibni fuq dawn il-ħiliet meta jiżviluppaw il-programmi tan impjieg. Preċiżament hawnhekk eh, jiena ħan semmi xi prinċipji ewlenin li ġew identifikati minn riċerkaturi. Ġifieri biex nippromuovu eh, eh, programmi ta' għajnuna u importanti li aħna naħdmu fuq il-punti ewlenin, il-punti ta' dik il-persuna li huma l-iktar b'saħħithom fihom jidentifikaw ħtiġijiet tagħhom u l-interessi speċifiċi tagħhom. Irid ikun min jilqahom fuq il-post ta' xogħol pereżempju jista' jkun ikollu bżonn post fejn jkun iktar kwiet, inqas dawl, forsi dawl baxx. U biex ikollhom in-nies aċċess tal impjieg irid ikollhom l-opportunità illi jitgħallmu u importanti li jiżviluppaw programmi ta' esperjenza. Minħaddem irid ikun jaf x'inhu jaħdem għalihom dan il-persuni ikollhom metriċ saħjar biex ikunu jafu x'strateġija jużaw u biex bekk ikun jistgħu jgħinu dawn il-persuni fuq l-spettrum bil-programmi tax-xogħol tagħhom u li jkollhom iċ-ċans illi jiżviluppaw il-mod kif wieħed jifhem l-awtiżmu fuq il-post tax-xogħol. Importanti li inti tibda minn meta jkunu żgħar. Almenu meta jkunu eh, fl Għalix Għaliex eh, dawn il kwestjoniet eh, jingela jakkumulaw u importanti naħnu lura fil-lat ta' tranzizjoni bejn il-post ta' skola u post ta' xogħol. Għal dak tip ta' impjeg għal persuni tiġi jistgħu jiġu impjegati f'impjeg kompetittiv anke jekk nataw akkomodazzjoni ovvjament raġonevoli, impjieg bajnuna daħan rieħ b'eżempi fil-qasam ta' teknoloġija ġdid, teknoloġija ġdida, impjieg ta' li jkun adattat għal dik il-persuna, profit ta' dik il-persuna skont il-ħiliet tiegħu tagħha u ħafna persuni jiddeċidu li jkun għal rasa għaliex ma jkollhomx opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol. Per fil-qasam tal-ekonomija soċjali u ħafna minn um, iżviluppaw il-sistema ta' impjegar kooperattiv ta' persuni autistiċi. Mbagħad għandek ukoll ambjent maqsum. Mhux dejjem huwa konformi mal-konvenzjoni ta' ġimgħa fuq id-drittijiet ta' persuni b'disabilità iżda jekk il-sheltered workshop ikollu lan illi jipromuovi il-taħriġ vokazzjonali, jipromuovi il-ħili differenti fil-ħajja, u dan jista' jkun utli, jista' jkun sfond utli għal persuni li għandhom bżonn iktar għajnuna skont fejn fuq l-spektru importanti dejjem li jkunu li jistgħu jkollhom aċċess għal eh, suq tax-xogħol Eh, miftuħ. Ħax xiktar nistgħu nagħmlu għal biex dawn il-persuni importanti li jkollok linja gwida speċjalizzata u eh, sistema ta' konsulenza ta' konsultazzjoni u ta' counseling importanti biex tgħin dik il-persuna kif jista' jsib xogħol biex jilqa' il lib tiegħu biex jgħinhom biex pereżempju għom għal intervisti tax-xogħol ikollhom ambjent jistgħu jikomodaw ruħom għalih u li natu ktar għajnuna għall impjegati u kollegi. Fit-tul il- eh, tul il-ħajja ta' impjieg tagħhom. Ġifieri hemm ħafna programmi li ġew żviluppati mod partikolari fil-qasam tal-ICT aħna għanna u koll l-eżempju ta' speċjalisti fid-Danimarka illi tniet blan illi noħolqu miljun propjament eh, impjieg bħemba persuni bautizmu, ġifiri kull persona bautizmu jibenifika minn ħames eh, xhur ta' taħriġ qabel ma jibdew l-impjeg u jipromovu il-valur miżjut li inti timpiega persuna bautizmu. Hemm ħafna kumpaniji illi żviluppaw modelli speċjalisti pereżempju um, Oticon fil-Ġermanja u modell qed jaħdem biex eh, jagħtu għajnuna dawn il-persuni biex jagħtuhom għajnuna fuq il posta xogħol jaddattaw inhom jaddattaw għall-ambjent. Imma għandek element importanti wkoll irridu niftakru għax mhux kull persuna awtistika hija interessata fl-ICT. Xi affattu. Eh, eh, nies għandhom interessi diversi ġifier importanti li niżviluppaw dawn il-programmi madwar ħafna oqsma differenti. Pereżempju eh, sħarriċ juri li persuni b'awtiżmu jieħdu gost fil-arti u jaħdmu f'librerija, f'mużewijiet Jiġifieri importanti niftakru għadi. Għanna perżempju għandna kollega illi tħobb ħafna jħobb ħafna l-politika imma l-computers ma jistax il Ġifiri, jisina ġija l-ħarbur parti. Nixtieq biss nfakkarkom fuq il-qasam ta' politika tagħna fuq il livell Ewropew kif probabbli diġà fuq l-istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea irratifikaw konvenzjoni ta' ġnus maquda fuq dritt ta' persuni b'disabilitajiet fuq artiklu 27 fuq il impjeg biex jirrabu aċċess għal suq tax-xogħol meta nirrevedu l-implementazzjoni tal-UNCPD bil-Unjoni Ewropea, il-Komitat CPD għal li importanti li jizvilupaw miżuri il biex wieħed ikun jaf maħjar fid-dritt ta' persuni b'diżabilità u biex inżidu r rata ta' impjieg fis-suq tax-xogħol miftuħ mod partikolari għal persuni b'diżabilità intellettwali u l-diżabilità psikosoċjali. Għada fil-qalba ta' dak li aħna qed niddiskutu hawnhekk illum. Għanna l-SDGs, għanna mira numru 5 biex nipromovu l-impjeg għal persuni b'diżabilitajiet Hemm ukoll il-gwaljenza, direttiva ta' gwaljenza biex nirpromovu il-diskriminazzjoni eh, f'dak il-qasam tal-impjieg. U għadna il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali bil-prinċipju ta' appoġġ attiv għall-impjieg u wkoll biex niżviluppaw l-impjieg u s-servizzi ta' appoġġ għall-impjieg għal parteċipazzjoni ta' persuni b'disabilità fis-suq tax-xogħol. Ġifieri għandna qasam hawnhekk biex inkomplu naħdmu hawnhekk biex eh, intejbu sitwazzjoni l persuni b'awtiżmu. Għandna xi rakkomandazzjonijiet għal ehm, tiketta nazzjonali, eh, livell nazzjonali li għandu japplika wkoll għal livell tal-Unjoni, iġbir ta' data importanti ħafna kif nafu ma tantx hemm data fuq livelli ta' persuna li bħalissa huma impjegati. U importanti wkoll li nifissaw miri biex intejbu l-aċċessibilità xogħol dawn il-persuni. Tajb noħolqu pathways għal servizzi ta' inuna u ta' appoġġ biex ikunu jistgħu jagħmlu monitoraċ tar-riżultat. Importanti li nippromovu l-potenzjal ta' dawn il-persuni. ħaddem u kol. Importanti li investu fir riċerka nagħmlu monitoraċ tar-riżultati ta' doddu għal bautizmu u li niżviluppaw għajn programmi ta' appoġġ effettiv u naraw il s-servizzi li jgħinu lil dawn il-persuni huma maħruġa imħarġa eh, fattizmu u biex nipromovu aċċess għal taħriġ vakazzjonali u apprendistat. Anki billi nagħtuhom inċentiv għal min iħaddem. Imbagħad biex nagħmlu programmi ta' pilota biex inkunu nafu eżattament x'jaħdem, x'ma jaħdimx u naraw l-miri tagħna. u mbagħad l-amministrazzjoni pubblika wkoll għandha responsabilità illi nżidu esperjenza tax-xogħol ta' persuna b'awtiżmu u li jmexxu pereżempju u dak li jkun jikri persuni b'awtiżmu u importanti wkoll f'pajjiżi, f'ċertu pajjiżi biex nindirizzaw il-distak fil-benefiċċji u importanti wkoll li wieħed jista' jidħol fil-impjiegi billi ma jisilfux il-benefiċċji. U għanna rekomandazzjoni mod iktar speċifiku għal fuq livell tal-Unjoni Aħna ħossu l-importanti nadottaw ehm, strategija qawwija ta' dizabilta'jiet biex inkomplu ma' dak istrizik strategija diġa għanna li bħalissa qed tiġi reveduta. U dan għandu kunu mwizna minn ehm, risorsi u anki um, skont il-persuni li huwa maħarġa sew u għandu jkun ukoll tali li kun jista' jiġi assolvit mis-setturi tali ta' politika inkluż tal-impjieg. Eh, aħna meta niġu għall akkomodazzjoni raġonevoli il-Kummissjoni tista' tippromovi direttiva ġdida għall akkomodazzjoni raġonevoli mdor l-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jifmu eżattament xini di inkluż għal persuni bautizmu stess. Allura importanti illi ntejbu l-ġbir tad-dejta minn persuni b'disabilità. U allura nittamaw illi jkun hemm rakkomandazzjoni għal ESE e Plus, l-EFF Plus, biex ikun nistgħu nagħmlu nfinanzjaw inizjattivi għal persuni b'disabilità. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-moviment ħieles u moviment illi nixaqal u l-libertà li wieħed jaħdem barra u għana dan rikonoxximent tad djanjozi tal-persuni eh, li mhuwiex il-każ bħalissa, il-persuni jridu jgħaddu minn ħafna valwazzjonijiet u proċeduri billi jarmonizzaw il rikonoximent ta' valwazzjoni importanti u fl-aħħar biex nappoġġaw ir-riċerka u investiment għal persuni b'awtiżmu u nappoġġaw il min irawem il kuxjenza u ħanna l-ok raġonevoli għax-xogħol illi jitina opportunità hawnhekk illum. U dan irid iseħħ kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw persuni b'awtiżmu fl-Ewropa. Thank you very much. Grazie. Thank you very much for this presentation. Titat il-prezentazzjoni u ovvju illi li distak li għanna bejn l-istati membri fuq il-politika li taħdem lejn il-persuni b'awtiżmu huwa kbir ħafna hemm stati membri bħal Norveġa pereżempju illi jagħmlu ħafna fil-politika tagħhom għal persuna bawtiżmu biex integraw maten pajjiżi bħal per pereżempju pa' Slovakkja li jiena tant nistħi li f'dan il-qasam ma nagħmlu xej. Jien għandi konferenza fi Slovakkja. Jiena għana konferenza fi Slovakkja fuq tfal bawtiżmu u jiena tassew kont zappuntata u ndeqa ħafna isma l istajer kollha li nsmajna. mhux biss huma esklużi mill-edukazzjoni imma anki mis-suq tax-xogħol u l mistednin tagħna huma persuni mill-komunità Asperger's ħafna drabi jkollhom livell li tal-IQ u livell baxx tas ħiliet soċjali. U kont ta' sewi disappuntat għaliex ħafna drabi zmutata xana drabi u ma edukati fuq livello li ħafna. Unu kolla kwalifiki tal mill universita jkun se jkontribwixxu s-soċjetà. U jkun ixtiequ ħafna ma s-soċjetà tibqa' tirrifjutom. U numru kbir minn dawn iż-żgħażagħ kollha jispiċċaw jwettqu suwiċidju. Minħabba li s-soċjetà twarrabhom. Dan ta' il-qalb. U irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha ġifieri ningrazzjakom ta' dan speċjalment għal rakkomandazzjonijiet li ġejjin minn ħatakom. Issa nista' niftaħ id-diskussjoni persuni kollha minn empl għal mistoqsijiet u l-ewwel ngħaddu għal Sinjura Rofi. Grazzi ċer. Grazzi tal prezentazzjoni eccellenti. Mistoqsija tiegħi hija dwar il-1 fil-mija tal-popolazzjoni tal-Unjoni fuq spektru għaliex hija tal-biża li 16 fil-mija biss ta' persuni b'awtiżmu huma eh, qed jaħdmu full time U dan huwa ħafna iktar baxx minn persuni oħrajn b'diżabilità. Hija tal-biża li persuni illi fil-verità u battizmu għandhom intelligenza aktar minn normal, minn nis normali eh, bħal intelligenza medja. U allura ja, dan biżda tal li dan il-persuni mhux qegħdin jiġu eh, apprezzati minn minn ħaddem u li dawn għazbis qegħdin jiġu edukati, qegħdin jitħarġu mhux qegħdin f'xogħol hemm ħafna iktar li jista' jseħħu, ħafna drabi nħossi li hemm nuqqas ta' appoġġ għal dawn il-persuni meta jkunu qegħdin ehm, suppost ġum ħarġa fuq il-benessri ehm, ehm, mentali jiena għandi tifel li għandu 26 sena għandu awtiżmu u huwa intelligenti ħafna jikseb l-iktar grad marka għolja fil-matematika, mm, jirin xiru jitol l-università, ma minħabba l-appoġġ għal kondizzjoni tiegħu meta kien għadu adolescenti fl-università ma ma setax imur lil mit tini mit-tinni sena eh, ta' università u kellu għax kellu problemi ta' saħħa mentali li kienu eh, katastrofiċi għalih u jirrappreżenta ħafna persuni li jibatu bl-autizmu li għandhom problemi ta' saħħa mentali u allura problema in-sosjeti l-komitat. Mistoqsijiet tiegħek komitat huwa kif ħanaraw illi tul is-snin kritiċi ta' żvilupp edukazzjoni li żgħażagħ kollha bl-awtiżmu speċjalment dawk li juru li għandhom għandhom talent ma jispiċawx jitwarbu u jitkeċċew mis-sistema eh, u li kolom lajnuna li bżon kif ħanawru il-appoċ li hemm bżon għal dawn il-persuni bl-autizmu li għax aħna rridu tassew natu kasa meta jkunu qed jiġu qed jikbru f'edukazzjoni tagħhom u Dana ħaj jgħinhom fil-potenzjal tagħhom jekk naraw li saħħa mentali tagħhom nejnum u illi nipproteġuhom fis-snin tagħhom ta' edukazzjoni u l-impjeg tagħhom kif naraw eżattament kif għanatu dan it-tip ta' appoġġ għal dawn il-persuni grazzi ta' sew Grazzi narri l-angin sipen. Grazzi għana t bil-ġermani, Siva, grazzi għandi prezentazzjoni il eċċellenti. Intom diġà saqtu fuq ċertu punti u għattu li nies bid-disabilità, nies bl-autizmu huma kollha individwi differenti, kollha nies differenti u naħseb li ma nistgħux aħna nirġeneralizzaw nafu li kolla kemm huma rridu nejnuhom bil-mod tagħhom kif għandhom bżonn. U nixtieq nirreferi għal fatt ukoll li nies b'diżabilità mhux neċessarjament ikunu qegħdin isofru minħabba illi naħseb illi hemm bżonn illi nibdlu daqsxejn il-mentalità anka mat-tfal bdiżabilità eh, u bl-awtiżmu. Illi hemm xi ħaġa ħażina b'dik il-persuna. Jiena nixtieq ngħid ukoll li dawk li għandhom awtiżmu għandhom dritt tal-edukazzjoni, taħriġ u anke x-xogħol, naturalment u naħseb li dan huwa dritt tal-bniedem. U mhux kwistjoni biss ta' goodwill, kif issemma mill-kollega anke fuq il-goodwill naħseb li t tfal u żgħażagħ kollha għandhom dritt tal-edukazzjoni u għat-taħriġ din hija xi ħaġa li hija magħrufa mill-Konvenzjoni Internazzjonali tad Drittijiet tal-Bniedem milli kulħadd għandu dan id-dritt u anke fuq dawn il-punti fejn inti li hemm ċertu affarijiet li nistgħu naħdmu fuqhom biex nintejbu sitwazzjoni, x'taħseb li huma l-aħjar eżempji ta' prattika tajba illi kellna? U x'nistgħu forsi nikkupjaw minn xi pajjiż ehm, minn xi stat membru pereżempju fin-Norveġja l-affarijiet mixjin pjuttost tajjeb. Iżda f'pajjiżkom hemm bżon li ntejbu daqsxejn l-affarijiet, forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq hekk, grazzi. Mr. Kim Poropoulos. Sur Kim Koropoulos. Grazzi ċer. Dan huwa studio interessanti ħafna. Dintajn is-sitwazzjoni tal-persuni kollha mhux biss ta' awtiżmu anke diżabilità fuq livell Ewropew. Dan l-istudju jitkellem fuq ħafna argumenti. Nix-xogħol għajnuna jew ix-xogħol protett il-ratio li għata għad u faqar illi jgħaltu dawn il-persuni b'autizmu jina għandi mistoqsija. Għandi proposta u kol. Qabel ma nagħmel il-mistoqsija nixtieq ngħid illi suġġetti varji li għati zviluppaw huma suġġetti li aħna irridu nkomplu naħnu fuqhom f'dan il komitat Il-mistoqsija din il-organizmu tiegħek e, Jiejna biex insibu soluzzjonijiet għal dawn il- kustjonijiet li mhux biss għandhom x'isma l autizmu imma il-persuni disabilità. Aħna rridu naraw eżattament kif ħannejnu l dawn il negozzi biex u minn ħaddem biex jara eżattament x'għandu x'jagħmel, jifhem x'għandu x'jagħmel anke meta jiġu l-intervisti bix-xogħol. Għaliex dan it-tip ta' xkil mhux biss għandu x'jaqsam ma' persuni b'awtiżmu imma persuni oħrajn b'diżabilità u rridu nelbu il problema fuq livell Ewropew b'mod iktar globali għal persuni b'diżabilità. Grazzi. Grazzi ta' sew, ċer, grazzi ta' dan puntant interessanti, prezentazzjoni ta' sew interessanti kienet. Wara li smajna rappresentanta esperta, naraw illi fadlinna ħafna x'naqtfu fl-Ewropa f'dan ir-rigward. Il-President kelmet fuq differenzi li hemm bejn li stati membri differenti, Eh, il-koll semma il-pajis tiegħi situazzjoni ġejmu għartu żgħar. Mikeli nafu li dawn ħarsni naħna aħna xejn ftit il-qudiem. Naħseb li kbar problema hija ta' kif nistgħu nipperċievu l-awtiżmu nem ċertu mentalità, ċertu xkil f'maħna aħna, mblukkar f'maħna aħna nibżaw minn persuni ma differenti, persuni mhumiex bħalna li ma nifmuhomx, illi jaħdmu mod illi u differenti minn tagħna. U nazab illi nistgħu nelbu dan xkiel biex konna iktar gruppi ta' Eh, kampanja ta' trawim ta' koxjenza biex jienuna nbidlu il-mentalità tan-nies. Naħseb li l-iktar xkil li għana nelbu hawnhekk huma l-xkil tal-mentalità tan-nies. tej fuq is-sitwazzjoni fuq il-post ta' xogħol għal-persuni eh, b'ispettru ta' autizmu, Naħseb illi aħna semmejna dan ħafna drabi. L-ikbar ħaġa hawnhekk irridu nafsu fuq hija l-edukazzjoni. Aħna għandna nużaw il-fondi tagħna, fondi Ewropej, biex persuni b'awtiżmu jistgħu jaħdmu. Aħna hawnhekk najna il-75% ta' persuni b'awtiżmu li ġew mħarġa fil-universitajiet isibu xogħol. 4-5% li għandhom din l-edukazzjoni u ħafna inqas perċentwalu ħafna inqas għal dawk il-persuni li għandhom edukazzjoni bażika. Jiena naħseb illi dan il-ktieb Autism at Work pala linji gwida huwa kruċjali fil-fatt għandna bżonn iktar publikazzjonijiet ta' dan it-tip. Ħaġa oħra. Jissek kista jkun kemm seħ sheltered work, xogħol protett, xogħol bi protezzjoni. Eh, li se jkollok intermedjarju li jati ta' persuna li tagħti tilajnuna u parir blin dawn il-persuni biex jiffittxu xogħol, jiffittxu xogħol. U smajna fil-preżentazzjoni. ħaġa li inti semmejta benefiċċju il-nassa tal-benefiċċji li telimina il-persuni b'autizmu li jkollhom aċċess għax-xogħol. Ma nafx inti pala esperta jekk taf x'inhi s-sitwazzjoni f'dan ir-rigward u kif tistaw noħorġu minnha. Fil-Polonja għandna ħafna persuni b'autizmu li waqaw f'dan il-nassa tal-benefiċċju ma jistaw xieħorġu minna biex jitlu għessu ta' tax-xogħol. Amdura Fernandez, please. Eh, Ferrandis, Okay. Dura Ferrandis. Está bien. I'm sorry, Ferrandis, please. Thank you very much. Um, voy a hablar en español para... Grazie ħafna ħan nitkellem bl-Ispanjol, l-għannet nishtiq. Nirringrazza ħafna l prezentatriċi wkoll talli tatna ideja mhux biss tal-limitazzjonijiet u tad-diffikultajiet li għandhom in-nies bl stanka fuq il-potenzjal tagħhom. Jien naħseb li ħafna drabi nifukaw iktar fuq il-problemi li għandhom u l-limitazzjonijiet li għandhom milli nifukaw fuq il-possibiltajiet u l-vantaġġi karatteristiċi pożittivi tagħhom. Jinnna naħseb li huwa li konna integrazzjoni ħra bażi tal-possibilitajiet tagħhom. Jiena naħseb billi din hija xi ħaġa li torbot ukoll ma' dak li ntqal hemm bosta diskrepanzi bejn pajjiżi differenti anka dwar eh, l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u anka ta' dawn nies bl-awtiżmu nixtieq insaqsi b'mod konkret jekk għandkomx xi data illi turi x'differenzi hemm bejn il-pajjiżi u x'tip ta' fatturi din jinfluwenzaw din integrazzjoni fis-suq tax-xogħol hemm bosta aspetti naħsbu li huma komuni għal kulħadd, pa pereżempju l-investiment fl-edukazzjoni kif issemma u anke l-appoġġ għal ehm, iktar inklużjoni u anke l-appoġġ għan nies li bdew bl-awtiżmu pereżempju naħseb li hemm ċertu data allura li hija konkreta li tassoċja sitwazzjoni b'ċertu ċertu pajjiżi u naħseb li hemm perspettiva Ewropea komuni aħna nistgħu naraw li forsi nagħmlu ċertu rekomendazzjonijiet u anke fuq is-suġġett li aħna semmejna ġifiri li hemm bosta nies li għandhom diżabilitajiet speċifiċi iżda minħabba din raġuni hemm bżonn li aħna nanalizzaw l-affarijiet speċifiċi ta' kull grupp ħalli bekk inkunu nistgħu n-nwieġbnu skont il-bżonnijiet ta' dak il-grupp partikolari. Grazzi. Grazzi ħafna sur Pislaru, kjoġbok. Grazzi għan it-kellem bil-Rumen darba Grazzi ħafna fuq uh, in-nies bl-awtiżmu nixtieq ngħid illi għalija huwa importanti ħafna dan is-suġġett għal qalbi minħabba illi kien hemm fil-familja tiegħi wieħed mill-raba tiegħi li mitbleb b'attakk ta' Vostu povesti legate de acces de opportunitate. Ta' epilepsi u jiena rajt illi waħda mill-iktar affarijiet li jistgħu jkunu ta' xkiel huwa illi dawn it-tip ta' nies m'għandhomx aċċess għas-suq tax-xogħol laqqas għall-edukazzjoni u t-taħriġ. Naħseb li din għandha x'taqsam ukoll ma' diskriminazzjoni u l-fatt li ċertu drittijiet ma kinux irrispettati. Ġifieri jiena naħseb li dawn in-nies mhux qed ikunu konsidrati kif suppost u drittijiet tagħhom mhumiex qed ikunu rrispettati. Diskriminazzjoni minħabba li Eh, wieħed ma kienx jaf bil-kondizzjoni tal-persuna jew kellha l-ambjent ma jkunx jista' jifhem eżattament x'għandu dik il-persuna partikolari illi hemm ukoll potenzjal li jista' jingħata ta' kontribuzzjoni tista' tingħata wkoll jiena naħseb li hemm bosta aspetti li hawnhekk huma verament importanti għalina. Pereżempju, nafu li hemm potenzjal kbir li jistgħu jagħtu nies li għandhom l-awtiżmu ħalli integrawhom iktar fuq is-soq tax-xogħol, naħseb li rridu nifhmu wkoll li dawn mhumiex spejjeż li aħna rridu nofqu minħabba illi nitħassruhom jew illi l-morali jekk tgħidilna iżda minħabba li aħna ħaniksbu xi ħaġa lura dan huwa investiment li fuq eh, tliet livelli rridu ninvestuhom iktar fl-edukazzjoni kif qalet il-kollega Jane qabel anke fil-kuntest tal-kura tas-saħħa minħabba li hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq dan il dan ix-xogħol anke fil kuntesta politika jiena naħseb li Irridu naraw eżattament x'tib problemi aħna għandna f'dan il-kuntest fl-Ewropa. Aħna qed naraw li parti importanti fis-soċjetà qed tikkonċentra aktar fuq id-drittijiet u aħna hekk naħsbu li huwa sewwa. Iżda forsi ikun aħjar illi nerġgħu naħsbu daqsxejn iktar fuq għadi u narawha bħala opportunità biex aħna nagħmlu investim, iktar investiment. L-investiju kien hemm ħafna biljuni li kienu maħsuba l-iktar investiment fis-soċjetà. U hemmhekk dak il-kuntest propju nasbu li hemm opportunità kbira biex dawn l-4 biljun euro illi bħalissa għandna dispożizzjoni tagħna aħna noħolquhom biex u iktar xogħol biex dawn in-nies fl-Ewropa jkunu iktar parteċipi dan jista' jkun investiment tajjeb ħafna lina u aħna naħsbu illi din tkun xi ħaġa tajba li kieku nkun nistgħu inħeġġu parteċipazzjoni tan nies bl-awtiżmu ma nawix bħala problema, iżda bħala investiment anke fil-ġejjini. Grazzi. Onorevoli Marino. Grazzi ħafna Iva, prezentazzjoni vera interessanti, grazzi tal-li u koll um, il-mistidna tagħna prezentat inna dan di prezentazzjoni interessanti ħafna. Jien naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-kontest tal-awtiżmu fuq kondizzjonijiet ta' ħajxin differenti ħafna. Iżda naħseb li hawnhekk f'dan il-kontest irridu nsaqsu wkoll lil nfusna aħna x'nistgħu nagħmlu realistikament, ġifieri Apparti minn mistoqsija naħseb li din hija xi ħaġa talba li nixtieq nagħti nitlob lill-Presidenza jiena naħseb li f'dan il-kumitat aħna qed niddiskutu s-salarju minimu pereżempju qed nippruvaw nagħmlu fuq livell uniformi wkoll bosta ċerti differenti il kundizzjonijiet tal-pagi ħalli bekk nevitaw li jkun hemm livelli li mhumiex aċċettabbli. Nasib li bl-istess mod anke fuq il-konċett ta' disabilità anke fil-kontest ta' dak id-dokument brabta mal-Konvenzjoni ta' Ġus Mauda dwar id-drittijiet tan nies b'disabilità naħseb li bl-istess mod irridu insibu wkoll livelli biex natu garanzija ta' assistenza ta' informazzjoni ta' politika ta' inklużjoni. Inklużjoni fis-suq ta' xogħol jien naħseb li dak għandu jkun propju ir-rwol tagħna, ġifieri nistabilixxu mod ta' kif aħna ma nistgħux fil-fatt ninżlu taħt livell minimu minħabba illi Naħseb li kundizzjonijiet tal-għixin ta' nies b'diżabilità ħafna drabi ma jkunux jafu eżattament dwaru u l-politika nazzjonali tagħna ma tkunx qiegħda tindirizza dawn is-sitwazzjonijiet naħseb li ħafna mill-pajjiżi tagħna verament waqgħu lura fuq dan. U allura hemm bżonn nistabilixxu punt li lil minnu aħna ma nistgħux e, immorru, ma nistgħux naqbżu dan il-limitu massimu. L-Onorevoli Ravolska. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja ħafna lill esperti Naħseb li nixtieq nirringrazzjakom ta' din il-preżentazzjoni tajba ħafna. Hemm ħaġa nixtieq insemmi illi ma ħarġitx fid-diskussjoni minħabba li aħna konna nitkellmu wkoll fuq nies li għandhom l-otizmu anke fil-suq tax-xogħol iżda jiena naħseb illi l-iktar ħaġa importanti hija li din kundizzjoni nindunaw biha kmieni u integrawhom ukoll nieħdu ħsiebhom sew dawn in-nies aħna rridu nedukawhom kif suppost, ta' kif qalu l-kollegi rridu narfu wkoll x'inhuma il-bżonnijiet tagħhom u nieħdu l-passi li jkun hemm bżonn li nieħdu il-kollega tiegħi mill-Polonja semma wkoll il-nassa tal-benefiċċji u l-limitazzjonijiet li għandna e, F'dan kollu jiena naħseb illi hemm ċertu differenzi bejn l-istati membri fuq sitwazzjoni bejn eh, fuq fuq tax naħseb li dan jorbot mal-fatt li kellna bosta ġerarkija aħna ta' problemi soċjali u għandna metodi differenti ta' kif nistgħu nerbuhom dawn l-affarijiet naħseb li din hija problema li qiegħda tkompli tikber qed tinħass ħafna iktar ukoll u aħna irridu naraw kif se nsolvu din is-sitwazzjoni. Għam dan il-proġett pilota f'pajjiżi u aħna naħsbu li qegħdin niprovaw kona sitwazzjoni fejn jista' jkun hemm miljun xogħol għan-nies li għandhom l autizmu jiena nixtieq insaqsi kemm kien hemm nies li verament ibbenefikaw minn dan il-proġett pilota nistgħu nittamaw li jkun hemm iktar nies li jibbenefikaw minn eh, din kwistjon minn dan il-proġett pilota ħalli jkun hemm iktar nies bl-awtiżmu li jsibu xogħol. Grazzi ħafna, Sinjor President, ta' din diskussjoni llum nixtieq nirringrazzja wkoll il-mistiedna tagħna li ġejjin minn Autism Europe. Iżda nixtieq ngħid ukoll illi aħna llum irridu ngħidu li rridu nagħmlu follow-up, ġifieri fis-snin li ġejjin mhux biss iridu nkunu nafu situazzjoni kif inhi u nipprovvizzaw iridu nimplementawhom dawn il-pariri iżda l-ewwel suġġeriment tiegħi huwa dan forsi mhux aħjar li kieku jkollna diskussjoni mal-assoċjazzjonijiet kollha illi qegħdin jieħdu ħsieb nies li għandhom tiġijiet speċjali mhux qed ngħid nies b'diżabilità, iżda nies li għandhom bżonnijiet speċjali aħna qegħdin identifikawhom bħala nies li għandhom il-bżonnijiet speċjali u aħna fil-fatt qed nidentifikaw il-bżonnijiet għabbażi tal-edukazzjoni inklusiva mbosta programmi tajbin ħafna li qegħdin juru illi kullimkien għadna nagħmlu l-istess affarijiet aħna, ġifiri ikonna xogħol iktar li tisir fuq bażi individwali, naħsbu fuq il-mod ta' kif nistgħu niddisinjaw nfasslu qasma speċjali anka il-mejda fejn jipoġġu d-tfal. Ħalli bekk kun jistgħu jpoġġu l-kodba tagħhom kif jixtiequ anka għandna bżonn li jkollna nies illi fuq kull livell ikunu jafu eżattament x'nija x'huma tiġijiet ta' dawn it-tfal nies jiena naħseb illi il-ħaddiema mhumiex qegħdin jagħmlu diskriminazzjoni iżda sempliċiment ma jifhmux tiġijiet speċjali jkun hemm bżonn u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li fil-fatt bdejna nagħmlu anke fih dan il-Ministerju ta' Eh, l-edukazzjoni nistgħu nurukom aħna xed nimplementaw fuq xi xed naħdmu naħseb li dan kollu hija juri illi verament dak li aħna rridu nagħmlu huwa illi naħdmu ma' nies illi għandhom bżonnijiet speċjali. U m'hemmx xi parir wieħed komuni li nistgħu nagħtu lil kulħadd. Naħseb illi kulħadd għandu ċertu ċertu bżonn partikolari u naħseb illi rridu nkunu onesti wkoll dawn affarijiet li jistgħu jiswew ħafna aħna għandna minn 4.5 miljun tifel u tifla għandna 200.000 tifel u tifla li għandhom bżonnijiet speċjali u aħna anke fuq il-bżonnijiet ta' dawn it-tfal qegħdin nallokaw ċertu ammont ta' budget u dan ma jistax jintmiss minn ħadd iktar jekk qed nitkellmu fuq l-eżempju tajbin ta' pajjiżi oħrajn. Naħseb li jridu naslu issa sabiex nikkonsolidawhom dawn u rridu nitkellmu fuq il-finanzjament ukoll li ġej mill-fondi Ewropej. Is-Sur Furlas? Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzi lill mistiedna għall-analiżi iktar dettaljata li taħtna jina naħseb li huwa importanti ħafna illi għanna lill komissarju hawnhekk importanti li qiegħda hawnhekk. F'pajjiżi l-awtiżmu kien ikkonsidrat daqs li kieku wieħed kien retarded. Tant konna lura u naħseb li Issa l-lum il-ġurnata nis li għandhom l-autizmu jistgħu jmorru l-iskola mill-primarja sas sekondarja u l kollegi tagħhom il-tfal l-oħra jkunu jafu eżattament x'sitwazzjoni eh, jinsabu fija u anka l-allima ġifiri jiena nishtiq illi nitkellem iktar fuq kif għanna ninformaw l-ċittadini nistgħu noqogħdu hawnhekk nitkellmu għal xi għaxar sigħat iżda ma nkunux ksibna aktar informazzjoni mill-informazzjoni li ksibna f'dak il-video qasir. Jiena naħseb li minflok noqogħdu nitkellmu għad minn minflok nuru videos bħal dawn li għadda kemm rajna illi b'50 minuti verament jagħtuna informazzjoni tajba ġifieri b'videos osra nkun nistgħu verament nispjegaw lil kulħadd l-awtiżmu fiex jikkonsisti x'effetti għandu fuq il-bniedem. Jiena naħseb li bekk aħna nista' jkollna iktar effetti ehm, tajbin jekk nkunu effiċenti fil-metodi li nużaw. Grazzi ħafna issa. Is-Sur Saliba. Grazzi għal-kelliem għal-prezentazzjoni għal-prezentazzjoni tagħha, prezentazzjoni ferm interessanti illi anka ġena nirrealizzaw kemm huwa importanti li natu l-attenzjoni tagħna kollha lil dan il-qasam il-qasam tal-disabilità, speċjalment biex inkomplu nintegraw aktar persuni b'disabilità fis-suq tax-xogħol Ewropew. Però fejn tidħol l-awtiżmu ma nistgħux ma ninjorawx 7 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea li jbatu minn din il-kundizzjoni. U sabiex nagħmlu dan iċ-ċavetta ta' kollox u anka Iċċavetta illi li tatina u koll il-konvenzjoni tal-ġnus maquda drittijiet tal-persuni b'dizabilità hija dik illi konna edukazzjoni inklusiva, mhux edukazzjoni illi twarrab u temarġina lil persuni b'dizabilità. Jekk ma naslux għal dak il-punt, jekk ma naslux għal punt ukoll fejn nużaw din l-istess edukazzjoni sabiex anka natu t-taħriġ kollu lill-employers tagħna sabiex jarfu dawn il-kundizzjonijiet u jarfu d-diffikultajiet li persuni li jibatu bil-kondizjoni tal autizmu jaffaċċjaw ta' kuljum. Huwa impossibbli li insolvu din il-problema li għanna qoddimna u naraw li dawn il-persuni verament jintegraw fis-suq tax-xogħol naraw li ma nkomplux nitilfu aktar rizorsi mis-suq tax-xogħol Ewropew għaliex anka il-persuni eh, li batu minn disabilitajiet varji jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv ħafna lejn is-suq tax-xogħol u l-ekonomiji l-ekonomija Ewropea. U għalhekk huwa importanti li l-ewwel nett inkomplu anke niffukaw sabiex eh, naħdmu favur pjan ta' azzjoni anke fil-qasam tas-saħħa fuq livell Ewropew. Huwa importanti wkoll li inkomplu eh, ninvestu sabiex naraw edukazzjoni inklusiva illi taqqat fija wkoll il-persuni li jibatu eh, mill-problema tal-awtiżmu ma fl-istess ħin ukoll huwa importanti li nkomplu nagħtu t-taħriġ neċessarju kollu l professjonisti lil mina ħaddem sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw dawn ir-realtajiet ta' persuni li jibatu mill-awtiżmu anka eh, fuq bażi fuq bazi ta' livell ta' qasam tax-xogħol. Grazzi ħafna. Madam Vind, please. Thanks for the very, very good presentation. Uh, I learned a lot. Grazzi ħafna di dik il-prezentazzjoni tajba ħafna ħankompli nitkellem bid-Danis. Aħna għanna bosta direttivi fuq il-ħidma kontra d diskriminazzjoni, l-fatt li ma nistawx namlu distinzjoni bejn nies li għandhom disabilità, iżda dawn l-affarijiet jiġru ħafna drabi diskriminazzjoni u naħseb illi hemm bosta kumpaniji illi mhumiex qed inħadmuhom li dawk li għandhom eh, bżonnijiet speċjali għalfejn minħabba li forsi jaħsbu illi ħajkun hemm bżonn xi taħriġ speċjali li ħajaħlu l-ħin jekk intom m'għandkomx ħin bħala kumpaniji mela naħseb li hemm bosta nies illi edin tħadmu li forsi ma mhix sejrin tajjeb, ġifieri hemm bżonn li taħsbu daqsxejn iktar fuq dan. Hemm bosta pajjiżi fl-Ewropa illi hemm nies bl-awtiżmu li jaħdmu huma attivi fis-suq tax-xogħol jiena naħseb illi jekk inħarsu lejn il-kumpaniji illi jħadmu n-nies bl-awtiżmu huma jitħadmuhom minħabba illi edin joffru l-om u koll il-ħiliet tagħhom mhux biex jqogħdu jiftaħru wara għandna ċertu ammont ta' nies li għandhom l-awtiżmu li jaħdmu magħna huma jħadmuhom minħabba li jistgħu jagħtuhom kontribut tajjeb minħabba li huma tajbin f'xi ħaġa partikolari, ġifieri aħna ma nistgħux nitkellmu biss fuq nies li għandhom diżabilità jew li għandhom eh, awtiżmu, aħna rridu nitkellmu fuq bagi minimi minħabba li dawn in-nies huma intelligenti, għandhom livell tajjeb ta' edukazzjoni u għandhom jitħallsu ukoll mod tajjeb skont dak li jistgħu jagħmlu iżdanna bżonn ukoll ta' role models minħabba li jekk dawn in-nies li għandhom awtiżmu jew li għandhom diżabilità ma jistgħux jaraw li għandhom perspettiva l-ġejjieni għalfejn kieku jkunu mħajrin biex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Ġifieri hemm bżonn li jkun hemm role models illi għandhom l-awtiżmu, illi għandhom xogħlijiet eċitanti, illi komplew bl-edukazzjoni tagħhom, ġifieri ħalli bekk inħeġġu iktar tfal bl-awtiżmu jkomplu bl-edukazzjoni. Grazzi. Have best. Grazzi ħafna Iva għandna prassi tajba fil-Stati Membri għandna wkoll prassi tajba wkoll fil-kumpaniji l-kbar li diġà jimpjegaw persuni bl-awtiżmu u anka b'mod partikolari min ibati minn Asperger's syndrome. Kif tafu il-kumpaniji f'Silicon Valley, eh, kulħadd jaf illi eh, xinu r-rwol taħħom f'din il-politika li jgħatu anke opportunità l persuni eh, bautizmu xi ħaġa tajba għalina, hemm bżonn li nagħmlu skambju ta' prassi tajba u li nibdew insegwuhom dawn l-istess prassi. Naħseb dik għandha tkun il-mira ewlenija tagħna u anka il-problema ewlenija f'ċertu stati membri illi jirrifjutaw id dejta li hemm qudiemna li persuna li timpjega xi ħadd eh, bl-awtiżmu jew inkella bl-Asperger's eh, syndrome tista' tibbenifika minflok titlef xi ħaġa. Din għandha tkun il-bażi tagħna għal politika eh, illi tiffoka fuq eh, l-autizmu l-ewwel eh, nifukaw fuq il-diagnosi li taħdem li anka din tittasal feta bikrija u mbagħad li jkun hemm servizzi soċjali aħjar mhux biss għal minibati bl-autizmu imma anka għal familji tagħhom illi jaffaċaw ħafna problemi Umbat terapija, terapija illi taħdem li tifoka fuq l-ġir u anka l-dawn it-tfal bl-autizmu. U xi wħud mill-istati membri bħal pereżempju l-Slovakkja m'hemmx aċċess għal din it-terapija huma l-familji li jridu jħallsu għal din it-terapija u din tiswa ħafna flus u ma jistawx jagħmlu dan u għalhekk dawn it-tfal jispiċċaw bla ebda tip ta' assistenza jew trattament. Punt ieħor l-edukazzjoni, l-edukazzjoni li timxi id fit ma l-inklużjoni soċjali. Ma nistawx nitkellmu fuq inklużjoni soċjali mingħajr ma jkun hemm aċċess għal edukazzjoni li titqis normali bħal ieħor. U fl-aħħar u mhux l-inqas il-servizzi tax-xogħol tal impjiegi illi aħna irridu nifokaw fuqhom għaliex huwa permezz ta' l impjiegi li aħna nistgħu ngħinu l-persuni bl-awtiżmu u anke lill familji tagħhom kif ukoll il min jimpjega hemm bżonn li nedukawhom għal ġid tagħhom stess ukoll ħalli jkunu jistgħu jimpjegaw persuni b'diżabilità b'mod partikolari illum qed nitkellmu fuq l-awtiżmu. Issa se ngħaddi l-kelma lil mistieden speċjali tagħna biex eh, ikonna risposta għal mistoqsijiet kollha. Grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet kollha xqurid verament kemm hawn interess fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna lil membri kollha ta' dan il-kumitat tal-kummenti, tal-proposti eh, u anka suġġerimenti naħseb tajjeb illi jettu li hemm bżonn ta' approċċ olistiku meta aħna nindirizzaw il-kwistjoni tal-awtiżmu mhijiex sempliciment kwistjoni li torbot biss mal impigi u max-xogħol, Pero jorbot ukoll mal aċċess għal dijanjozi, l-edukazzjoni inklusiva, hemm bżonn tal-appoġġ adattat għaliex jekk eh, tifel jew tifla jkun f'sistema edukattiva mingħajr appoġġ sajbati. Anka il-perspettiva ta' soċjetà fuq l-awtiżmu hija importanti li s-soċjetà tifhem u anka jkollna dan il-kunċett ta' role models li hija idea tajba ħafna u s-sena diħla nixtiequ anka eh, nimplementaw eh, nimplementaw kampanja ta' kuxjenza u anka nistiednu lil membri parlamentari sabiex jappoġġawna eh, f'din il-ħidma ħanħan kon fuq dan infatti membru wieħed semma kemm hemm bżonn servizzi aħjar f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni biex niżguraw il ħadd ma jaqalura f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni. Umbat l-Unjoni Ewropea għandha wkoll għandha rwol importanti u anke aħna bħal organizzazzjoni għandna rwol importanti biex naraw eh, li mumma l-aħjar modelli bħal pereżempju bħal mem fil-Skandinavja u eh, niffokaw fuqhom anke f'dawn il-pajjiżi hemm ċerta diffikultajiet, però bħalissa memx is-soluzzjoni waħdanija għal problemi kollha, għalhekk importanti li nkomplu naħdmu u ninvestigaw u namlu riċerka fuq ir-riżultati u naraw li ma programmi joħolqu l-aħjar riżultati dik hija eh, xi ħaġa li importanti niffokaw fuqha irridu eh, nisħu fuq il-programmi innovattivi u anka ta' riċerka. Issemma wkoll li hemm bżonn li nindirizzaw din il-problema għal diżabilitajiet kollha aħna eh, parti u koll mill-European Disability Forum u għanna ħafna kooperazzjoni ma' organizzazzjoni oħrajn naħdmu fl-imkien u waħda mir rekomandazzjonijiet tagħna tiffoka fuq kemm importanti li aħna naħdmu mal-moviment iktar wiesa ta' organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità u anka l-istrateġiji li ħadnu Ma, tan, ma nafx kemm għandi ħin biex eh, nagħmel dan l-intervent, però eh, fil-qosor li xtaqt ngħid huwa li aħna ħerqanin sabiex inkomplu naħdmu magħkom, tistgħu tikkuntattjawna jekk tridu anke tappoġġaw xi inizjattivi minn tagħna u aħna kuntenti għall aħħar illi naħdmu magħkom. Grazzi ħafna wkoll tal-istedina għal dal-boħra. Grazzi ħafna tal-li kont hawnhekk magħna. Ovvjament dan is-suġġett għandu ċerta interess għal kumitat Empel, din hija l-ewwel laqgħa tagħna flimkien, però mhux ħatkun l-aħħar. Ħadd kompli din id-diskussjoni wkoll fil-kumitat. U grazzi għal darbohra tal-li kont magħna illum. And the last pre l-aħħar preżentazzjoni hija l preżentazzjoni tal-Kummissjoni. il, tmin emenda ta' regolament ta' delegat fuq il anz tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill dwar l-ISF dwar id-definizzjoni tal-iskali standard tal-infiq ta' unità u s-somom f'daqqa għal rimbors mill-Kummissjoni għal l-Istati membri. Nilqa il-kollegi għawnek sa' nintroduċi l-Sinjura Adriana Sukova illi sa tkun il-persuna li ħatamlina din il-prezentazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni u nadila il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, Ġunata tajba l-Onorevoli Membri. Jena sa nipprezenta din it-tmin emenda tal-regolament li ġi adottat fl-2015. Jena sa nifoka fuq dawn l-erba punti. L-ewwel sa natikom titwila għal eh, il-mekanizmu, l-artiklu 14 Umbat, l-att delegat, l-oriġinali tal-2015, f'xini situazzjoni attwali, u eh, l-istati membri u anka li memendi għaw taħdin it-tmin emenda. Mela, il-regolament tal-ISF tal-2013 jippermet il-Kommissjoni dotta għat eh, delegat għal dawn l-azlit fiq simplifikati li japplikaw għall-istati membri għal numru ta' operazzjonijiet. Dan qed isir minħabba kemm għall-istati membri u anka partijiet interessati għal ċertezza legali, prassi ta' kontabilità u, jis, u jistaw anka ikopri dawk l-attivitajiet nazzjonali minħabba li fil-passat dawn dan ir-rimbors eh, kien japplika biss għal kwestjonijiet marbutin mal-Kummissjoni. Ġifri dawn issa jistgħu jintużaw ukoll għal otjiet ta' flus skont il-kwistjonijiet eh, nazzjonali sa madomx soġġetti għall awditjar tal-Kummissjoni. Umbat, meta dawn l-għażliet jiġu adottati, jistaw jiġu applikati u koll l-operazzjonijiet simili minajr il-bżon ta' notifika jumkella verifiki ġodda. Il-spiża ta' unità jew il-ħlas ta' somma f'daqqa jistaw jiġu proposti mill-istati membri għabbażi ta' analiżi konsultazzjoni ma' servizzi kollha li huma marbuta, xi ħaġa li tista' titqis utli, u mbagħad issir eżaminazzjoni għabbażi ta' xiex saret din id-definizzjoni. B'dan il-mod niżguraw illi dawn il-unit costs ikunu jorbtu ma' l-ispiżi koperti minn dawn l-ispejjeż simplifikati u l-Kummissjoni tippreżenta għall-inizjattivi tagħha grupp għall-istati membri kollha u aħna eh, nużaw id-data tal-Eurostat biex namlu il-prezentazzjoni tagħna hemm rida politika b'saħħitha minn naqa tal-Kummissjoni favur dawn l-SCOs u sa tappoġġaw kol istati membri li jixtiequ jużaw dawn l-istess SCOs għaliex dawn jaffettwaw il-marġini ta' żball u għalhekk ir-rimbors ikun ibbażat fuq eh, kemm il ispiża ta' unità anka l-ħlas ta' somma f'daqqa. L-SCOs ukoll jgħinu fl-implementazzjoni tal-proċess u jgħinu ukoll biex nifukaw fuq eh, il-riżultati u rendiment tal-operazzjonijiet. Permezz ta' din l-emenda adottajna il- l-SCOs għal 10 stati membri ġodda u għamilna u koll aġġornament ta' dak li adottajna ftit xur ilu. Il-kontenut ta' regolament delegat mux jimbidel dan il-kontenut meta tqis eh, dak oriġinali tal-2015 għandek il-suġġett, l-ambitu, tipi ta' operazzjonijiet, definizzjonijiet tal-iskali standard, kemm għal unit cost kif ukoll għal somon f'daqqa u l-ammont tagħhom u l-aġġustament ukoll ta' l-ammonti. Għanna għannes wieħed, wieħed għal kull stat membru, hemm definizzjoni tal-indikaturi, l-unitajiet ta' kejl kif ukoll l-ammont u minħabba talba ta' stati membri hemm ukoll il-possibilità ta' ġustament tal-ammont minħabba l-inflazzjoni per eżempju u dan huwa inkluż ukoll fl-annes għall-istati membri rilevanti. Mela x'inhi s-sitwazzjoni attwali kif tistgħu taraw bil-parti ħadra fuq l-istampa tistgħu taraw l-istati membri li kellhom l-SCOs eh, diġà. U issa il-Portugal sa jingħaqad minħabba din it-tmien emenda minħabba l-iżvilupp tal-SEOs fuq livell nazjonali. il Komissjoni Ewropea tista' tagħmel dan ukoll fuq livell Ewropew u dan sar għal edukazzjoni, għal taħriġ għal persuni qiegħda, għal eh, counseling kif ukoll għal taħriġ ta' persuni qiegħda ġifieri taħt erba' oqsma bħalma diġa qed semmejt il-Portugal u Issa san nsemmi li ma eh, pajizi jaqaw taħdin l-tmin emenda u dettali oħrajn. Mela, edin naġġornaw l-annessi għal Franza, Repubblika Ċeka, Malta, l-Italja, Slovakja, l-Olanda, Rumanija, Ċipru u l-Irlanda. U qed inżidu wkoll il-somom f'daqqa għal Eh, assistenza teknika l franza u l-Irlanda u diġa prezentajna u kol dan il-regolament delegat l kunsil fl-ewwel ta' Ottubru. U dan ġi adottat fil- eh, diġa dejna mill-periodu eh, li kienem bżonnu stanna nirċivu daqxejn iktar informazzjoni u kol fil-Kommissjoni. Tmin emenda, temmenda u koll l-annes għal l seos fuq livell Ewropew tal-edukazzjoni biex ikun hemm aġġustamenti għal livelli tal-istati membri fejn sanna aktar dejta dwar dan u bħalma diġà semmejt issa hemm anness ukoll għal Portugal. X'inhuma l-operazzjonijiet u l-attivitajiet illi jaqgħu taħt il-unit costs. L-ewwel hemm Franza għal l-operazzjoni La Reunion. dwar taħriġ professjonali u individwali illi tkun marufa minn xi organizzazzjoni tal-gvern, per eżempju, mbagħad it-taħriġ ta' saħħa vokazzjonali u anka aċċess għal iktar eh, taħriġ qegħdin nagħmlu wkoll rimbors ta' dawn eh, l-attivitajiet skont il-numru ta' persuni li jkunu applikaw għal dan l-eżerċizzju ta' kompetenzi. Hemm ukoll somma f'daqqa lampsam għal l-assistenza teknika dwar l-operazzjonijiet marbutin mal isf kif ukoll għal l-inizjattiva Ewropea dwar iż-żgħażagħ. Umbagħad unit costs and I can say that Għal-Repubblika Ċeka għanda 40 Spiża ta' unità kienu wieħed mill-ewwel tlieta illi ipproponew l-SEOs u naħseb illi fil-futur ħanaraw li huwa possibbli illi nistgħu napplikaw dan il-modell taħt numru ta' aspetti u li b'dan il-mod innaqsu il-marġini ta' żball. Umbagħad għandna l-emenda għal Malta fejn Malta talbet xi tibdil għal taħt taħt erba unit costs u hemm ukoll unit cost ġdida bażata fuq li CTS ibbażata fuq ir-riżultati ovvjament. U mbagħad għall-Italja għandna daqsxejn affarijiet ġodda qegħdin ninkludu żewġ programmi għal eh, programmi Lombardija u inklużjoni u anka jistaw jiġu applikati eh, unit cost li ġewn applikati u li huma simili taħt programmi oħrajn. Iġifiri tlet eh, programmi ġodda Valle d'Aosta, Kampanja u Friuli Ven Ven Venezia Giulia. L-istess u koll għanna unitajiet ġodda taħt il-garanzija ta' zazax, dwar taħriġ ta' gruppi, taħriġ individwali, taħriġ ġenerali kif ukoll operazzjonijiet ta' servizzi ċivili. L-Slovakkja emendi għal ħames unit costs illi jabbozzaw ukoll kemm it-tibdil kif ukoll l-ammonti, l-Olanda. Unit costs ġodda għad dispozizjoniet ta' linji gwida fuq il-suq tax-xogħol għal student, studenti VETs, eh, e Rumanija għal unit cost ġodda għal tfal illi ikunu fi kresh, unbat fuq livell Ewropew fuq eh, figuri u ċifri marbutin ma' l-edukazzjoni ċipru. Għanna unit costs ġodda għal operazzjonijiet marbutin mal-amministrazzjoni pubblika, l-impigi, risorsi umani kif ukoll kohezjoni soċjali l-Irlanda għandna il-somma għal l-assistenza teknika 2300 eh, euro għal kull 100.000 euro eh, li jintefqu fuq dan l-aspett bata miljonit kost il-ġodda li għaw taħt il-programm soċjali mbagħad il-Stat Membru il-ġdid il-Portugal għannes ġdid um, f'dan ir-regolament fejn qegħdin niprovdu unit costs għal taħriġ mhux formali għal min jaħdem fi setturi pubbliċi, il-rata ta' kull sija illi qed isegwi dan il-taħriġ. Grazzi tal-li permettajtu tawtuni l-opportunità illi namel din il-prezentazzjoni għaliex għedin naraw l-opportunitajiet li jintużaw l-SEOs u manka għedin nistidnu l-istati membri biex jizviluppaw SEOs ġodda biex forsi fil-bidu tal sena d-dihla ikonna xi aġġustamenti ġodda u l-istati membri jistaw ikollhom eh, rimbors tal-ispiża tagħhom permezz ta' dan il-mezz ħafna iktar sempliċi. Grazzi ħafna ta' prezentazzjoni ta' din l-emenda għandkom xi mistoqsijiet kollegi. Is-sur Pislaru. Kwistjoni ta' proċedura. dan huwa punt ta' informazzjoni għalina jew inkella nistgħu nagħmlu xi noti jew ta' emendi għal dan l-att delegat. Tista' tispjega daqsxejn xa tkun l-iskadenza l-proċedura u mbagħad fuq il-kontenut. Inti tkellimt id-diskussjoni ma' ħames stati membri fuq dawn l-atti delegati. Tista' tgħidilna li huma dawn il-ħames stati membri li qegħdin tiddiskutu sur każa. Thank you, Chair, and I would... Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u koll l-Komissjoni tal-li prezentat dan il-kontenut. Jek jena fimt tajjeb minħabba il-benefiċċji ta' din l-għażla simplifikata l-Istati membri, il-Kummissjoni eh, għandha l-intenzjoni illi tuża din l-għażla b'mod iktar wiesa u li testendi wkoll il-kopertura għal iktar operazzjonijiet. Tista' forsi telabora daqsxejn fuq dan il-punt. Forsi tispjega daqsxejn dwar il-pjan tal-Kummissjoni fuq dak li qed insemmi. Sinjura Sukova, grazzi ħafna. Il-proċess huwa dan, dan huwa qatt eh, delegati li ġi Eh, adottat f'Settembru kien hemm xarejn biex il-kolleġislaturi jiddeċidu jekk iridu xaċċettaw jew le. Jiġifieri jew tkun kontra jew tkun favur. Dan jimxi l-istess ovvjament għal eh, kunsill. U ma kien hemm ħadd kontra Kien hemm ukoll proċedura silenzjuża, jiġifieri jekk sa 27 ta' Novembru ma jkun hemm ħadd kontra ġifieri nassumu li kulħadd qed jaqbel. Fuq l-istati membri l-ġodda eh, l-Awstrija u Rumanija edin negozjaw maħħom, il-kollegi edin jaħdmu fuq livell tekniku mal autoritajiet u għem l-auditori tagħna wkoll involuti minn Digi Budget biex jiżguraw illi l metodologija li qed tiġi eh, żviluppata hija bbażata fuq l-istatistika, statistika li hija tajba u li hija wiesa wkoll bizzejiet eh, biex nieħdu deċiżjoni qegħdin nagħtu il-ħin li l istati membri biex jiżviluppaw il-metodoloġija tagħhom. Eh, ma nistgħux eh, nirranġaw l offet tal stat membru wieħed biss, ikonna bżonn grupp ta' stati membri. Umbagħad fuq firxa iktar wiesa ta' stati membri diġanna 20 stat membru naħseb din hija kisba importanti. Umbagħad għandna wkoll l-SEOs fuq livell Ewropew żviluppati għal ehm, stati membri differenti jużaw il-lampsam tagħhom għal rimbors b'mod dirett. Namlu anka seminars fl-istati membri biex inkomplu nispjegaw jekk ikun hemm bżonn hemm ukoll il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni illi il-laqqa flimkien l-istati membri ehm, li kolla li huma interessati u ħafna drabi jiġi diskuss li ma SEOs ġew żviluppati, li ma sistemi ntużaw u anka kif imxiet l-implementazzjoni. Dawn l-SEOs jistaw jiġu aġġustati minħabba kriterji u indikaturi differenti u dawn l-SEOs jistaw jintużaw ukoll fil-periodu ta' program programm li jmiss minajr mm, verifiki jew notifiki ġodda l-aġġustament isir huwa aċċettabbli mis-servizz tal-Kummissjoni meta jiġu applikati dawn eh, l-SEOs. Grazzi ħafna, Sinjora Sukova. Infakkarkom għal darboħra il-kalendarju għal l-empel il-skadenza għalina hija s-6 ta' novembru Umbat il-skadenza għal Parlament Ewropew għal Kunsill hija s-27 ta' Novembru diġa semmejna din id-data infatti. Is-Sur Pislaru. Kwistjoni ta' proċedura minnaħat tiegħi jekk huwa s sitta ta' Novembru id-data eh, din għada. Kif għabbażi ta' din il-prezentazzjoni, iva naqraw id-dokument, u jekk konna kommenti kif kif ħanimxu? Jekk ikunem xi ħaġa kontra eh, hawnhekk qed nużaw il-kelma objection jew iva jew le sa għada eħe eh, din fimta fimta u qed napprezza l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni, però nixtieq kieku il-Kommissjoni tiġi daqsxejn iktar kmini fil-Parlament biex tippreżenta dawn it-tip ta' qatti għaliex fil-Kumitat konna ħin biżejjed biex niddeċidu Eh, anka b'mod eh, koordinat jekk aħna aħniex kontra jew le. Ma naħsibx li bħalissa kifin il-proċedura għanna il-ħin niprezentaw xi ħaġa kontra, mhux għax aħna kontra, però kieku dan kien il-każ eh, kien ikun diffiċli. Allura fil-futur tajjeb li l-Kummissjoni tiġi hawnhekk qabel ħalli konna biżejjed ħin nidiskutu dawn l-emendi. dan huwa kemm nagħmel nota dan huwa dritt individwali ta' kull stat membru li jressa eh, jekk ikollu punt kontra. Ġifri jekk ikonna eh, persuna waħda li hija kontra. Kif ħajmxi d-dibattitu? Kif ħanimxu? Jekk hemm xi ħadd li għandu xi kwestjoni xi tħassib, din titarsaq qudiem il laqgħa tal-koordinaturi u mbagħad nimxu. Mela, ħansaqsi. Jiena napprezza il-prezentazzjoni tal-Kommissjoni u tajjeb li nkunu informati, pero fissem il-grupp tagħna nitlob il-Kommissjoni sabiex tiġi qabel darboħra ħalli konna daqxejn ħin nieħdu nota tal-affarijiet. Bħalissa is-sitwazzjoni, il-proċedura hija impossibbli. Kieku aħna rridu resqu kumment kontra, impossibbli namlu dan fil-ħin illi qed jingħatalna. Il-Kummissjoni il il kummissjoni tagħmel din il-preżentazzjoni bħala xi ħaġa addizzjonali għal dokument miktub illi ġiet ċirkolat lill-membri minn qabel. Grazzi ħafna għal preżentazzjoni jiena ħaniċċekkja ħaniċċekkja illi għandi dan id dokument Mela b'dan il-punt nista' nagħlaq il-laqa tal-lum nirringrazzja lil kulħadd u nirringrazzjakom ukoll ta' dawn il-mistoqsijiet interessanti li għamiltu għal prezentazzjonijiet li kellna illum. Issa, il-laqat illi jmiss il-laqa li jmiss hija fit-12 ta' Novembru. Tajjeb, grazzi l-ġurnata it-tajba.